Okay, colleagues. My apologies for my. Kollegi, nitlob skuża li xwasal tard. Nistgħu ngħaddu għal avviżi tal-President u l-ħatra ta' reporters deċiżjonijiet mill-laqa tal-koordinaturi l-ewwel dwar il-ħatra ta' reporters. Mm -hmm. Il-proposta għal regolament li temenda regolament 216 fil-qasam tal-manager tal-traffiku tal-ajru il-grupp SND ser eh, jgħati rapporter, rapporter ser kun mill-SND dwar proposta għall-implementazzjoni tal-sema wieħed Ewropew il-PPE ser kun qed rapporter tiegħu dwar proposta għal deċiżjoni tal-Parlament u l-Kunsill dwar l-interoperabilità ta' l-ikol fl-Europa, il-rapporter ser ikun minnaħa tal-alde, proposta għal regolament li tamenda regolament 1365 dwar l-istatistika tal-prodotti trasportati bil-modijiet interni il-rapporter ser ikun mill-grupp tal-ħodor dwar l-opinjonijiet l-opinjoni għall limko għal-proposta dwar l-ikol ġi maqbul illi il-komitat ser jitlob għal-proċedura 49 nsaħħa u r-rapporter minna tagħna eh, għalli kol ser ifassal l-opinjoni dwar il-Green Paper għall finanzjar fuq medda twila ta' żmien tal-ekonomija eh, Ewropea, deċiżjoni kienet li ma azzjoni u l-istess japplika għal proposti dwar il-Komissjoni għall-Ewropa ta' Nazzjonijiet Uniti dwar dispożizzjonijiet indaqs fir rigward tal-approvazzjoni tal-multicycles u koll il-protokoll għal-konvenzjoni tal-interess nazzjonali fit-tamir internazzjonali fit-tamir mobli ma kienx hemm proposta l-adottament artikolu 292 ta' trattat dwar il-funzjament tal-Unjoni Ewropea u l-atti legali li jipprovdu għal proċedura regolamentata bi skrutinju il-koordinaturi deċidew illi tiġi preparata l-opinjoni dwar dan, dwar il-rapportar u l-monitorat u l-verifika tal-carbon dioxide, il-regolament li emenda 525, il-ħodor, ser ikunu edinjatu jgħatu rapporter taħħom għal-opinjoni u kol dan ser isir taħt ir-regola 49 imsaħħa ma ċevejniex dokumenti Dwar-azzjonijiet kien hemm avviżi minħa tal-Kummissjoni u proposta tal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata fir-rigward tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti dwar uħut mir regolamenti u għal darbuħra il-pożizzjoni tal-koordinaturi kienet li ma jieħdux azzjoni. Dwar ti delegati id-deċiżjoni kienet illi nirakomandaw illi fil-leġislatura li jmiss il-Kumitat jaħta rapporters sabiex isegu għatti delegati partikolari u matul ismieħ eh, ta' konferma tal-Kummissarju li jmiss u għajrit impenja ruħu għajow jerdu impenjaw ruħom illi jistabilixu l-aħjar prassi eh, l-iktar fir rigward ta' Eh, eżerċizzju ta' informazzjoni bikrija. Il-kalendarju ta' tran ġi diskus u ġi approvat. U newsletter dwar il kometologija 14, 15 u 16 dawn il-newsletters tqasmu il-miżura mistennija dwar l-FTL ser tiġi imqasma lill-membri kollha e kif aħna nirċivu il-kumenti. Dawn kienu l-avviżi dwar il-laqa li kena tal-koordinaturi, xi kummenti naħatakom. Jekk le taqblu magħhom, grazzi ta sew. Issa nistgħu ngħaddu għal votazzjoni ser nibda bl-approvazzjoni tal-ftehim mal-Kunsill u il-Kummissjoni dwar ir-regolament tal-linji gwida tal-Unjoni Ewropea għall-iżvilupp tan-networks transewropej. Ir-rapporters kienu Sur Kumusakos u Sur Ertug u il-votazzjoni hija waħda elettronika. Se nagħmlu verifika din hija verifika jgħid il-President. Ħalli nivverifikaw li l-PPE ma jkollhomx persuni li qed jivvutaw. Kulħadd vota votazzjoni magħluqa. Ħadd ma qabeż il-limiti tiegħu, tajja bdejna fuq siq tajba. Issa il-vot veru propju. il ftejim ta' sur Kumasaku su sur Ertuk ftejim mal-Kunsill Kummissjoni, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota, votazzjoni maluqa. 34 favur, 7 kontra, 0 astensjonijiet. Dan ir-rapport jgħaddin nifirħu l-sur Ertug u sur Komutsakos. Issa għanna il-proposta għal-regolament dwar il-testijiet tal-affidabilità fil-toroq. Deċiżjoni sabiex nitħlu għal negozjati il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota. Votazzjoni magħluqa. Sur kun smit 35 favur 5 kontra 3 astensjonijiet. Taddi għanna it-tieni votazzjoni sur Nova, votazzjoni miftuħa. Għat vota votazzjoni maluqa. 37 favur, 4 kontra u 0 astensjonijiet. It-tielet Sinjura Samsa votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota. Votazzjoni magħluqa. 37 favur, 4 kontra 2, żewġ l-astensjonijiet u għalhekk il-mandat Inata li tlet rapporters, issa għanna il-rapport li mis, il-rapport ta' Dominik Rike dwar il-tamir tal-bahar, il-tasir ta' direttiva 6 u design 8 u design. Emenda 35 minu favur, minu kontra, astensjonijiet, verifika tal-emenda 35, votazzjoni miftuħa. il vota votazzjoni maluqa. Din l-emenda taddi 36-37 identiċi Minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet? Verifika naħseb għanna l-istess maġġoranza, imma ħjar namlu verifika, votazzjoni miftuħa. Kolat t-vota? Votazzjoni maluqa. Jaddu. 38, minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet taddi. Menda tlieta, favur. Kontra? Astenzjonijiet taddi. Kompromess B. X'daralu kompromess A jgħid il-President. Kompromess B minu favur. Kontra astensjonijiet jaddi. 41. Sur Kassjan. Minu favur. Kontra astensjonijiet. Taddi 42 favur. Kontra Astenzjonijiet taddi 43 favur kontra. Astenzjonijiet taddi emenda 5 favur kontra. Astenzjonijiet taddi 44 favur kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 45 favur kontra. Astenzjonijiet taddi 46 favur kontra. Astenzjonijiet taddi Kompromess. 47 ta' għajt il-President kompromess ċe favur kontra astensjonijiet jaddi 51 favur kontra astensjonijiet ma taddiġ emenda seba nu favur kontra astensjonijiet taddi Menda tminja favur kontra astensjonijiet taddi disa, favur kontra astensjonijiet taddi, 52 favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Min 10 favur, kontra, astensjonijiet taddi, 53, jekk din taddi, titħol f'artikolu 13 paragrafu 1 minu favur. Kontra astensjonijiet taddi. 54, 55 u 57 Minu favur? Kontra? Sensjonijiet taddi. Emenda 11, favur? Kontra, sensjonijiet taddi. 56, emenda bil-fom. ċaħat kontri għadin l-emenda bil-fom? Nishtiq nfakkarkom, kollegi, illi skont ir-regoli il ġodda tal-Parlament, irrid ikun hemm tliet persuni kontra sabiex ma nivvotawx dwara, mhux persuna waħda kontra kif kienet qabel ir-regola. Ma jinqat qed li la mawx lanqas persuna waħda lanqas ser ikun hawn tlieta. Minu favur, kontra, astensjonijiet taddi. Emenda nax favur, kontra, astensjonijiet taddi. li 13 favur, kontra, astensjonijiet taddi. 58 favur, kontra, astensjonijiet taddi. 59 favur, kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 14 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess de, favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda sittax favur kontra astensjonijiet taddi. sittin favur kontra astensjonijiet taddi. 62 favur kontra astensjonijiet verifika dwar l-emenda 62. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Ma taddix, emenda żbatax, favur. Kontra. Astensjonijiet tgħaddi? 63 favur. Kontra. Astensjonijiet. Verifika naħseb Istess bħal qabel imma ħjar nagħmlu verifika votazzjoni miftuħa kotazzjoni maluqa. Taddi. Taddi. ċalfejn naraw għalix. 64 favur kontra astensjonijiet taddi kompromess E favur. Kontra astensjonijiet jaddi emenda 19 favur kontra Astensjonijiet taddi. Emenda 20 favur kontra. Astensjonijiet taddi. Emenda 21 favur kontra. Astensjonijiet taddi. 66 favur kontra. Astensjonijiet ma taddix. 22 favur kontra. Astensjonijiet taddi. 67 favur kontra. Astensjonijiet taddi. 23 favur kontra astensjoniet. taddi 24 favur kontra astensjoniet. taddi 25 favur kontra astensjonijiet taddi kompromess F favur kontra astensjoniet, jaddi 72 u 73 minu favur minu kontra astensjoniet ma jaddu 27 favur kontra astensjonijiet jaddi. 74 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 75 favur kontra astensjonijiet ma taddis. 28 u 76 huma identiċi minu favur minu kontra astensjonijiet jaddu. 29 jemenda lingwistika 77, 78, 81, 82, 83, taw kolla, minu favur, minu kontra, assenzjonijiet jaddu, 79, l-emenda li jmiss, is-sur parnjow minu favur, kontra, assenzjonijiet taddi. Emenda 80, minu favur, kontra, astensjonijiet verifika dwar l-emenda 80. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota, votazzjoni magħluqa. Ma taddix, 30 favur kontra. Astensjonijiet verifika dwar l-emenda 30. Votazzjoni miftuħa. Kulħat vota, votazzjoni magħluqa. Taddi. 31 favur kontra astensjonijiet ta' 32 favur kontra astensjonijiet ta' 33 favur kontra Verifika dwar l-emenda 33 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. L-emenda numru 1, l-emenda numru 2, f'daqqa favur kontra astensjonijiet jaddu. 34 favur kontra astensjonijiet verifika dwar l-emenda 34 votazzjoni miftuħa. Ħadd vota votazzjoni magħluqa. Ma taddix rasim brasa hawnhekk. Issa ir-riżoluzzjoni leġislativa kollha kemm votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni maluqa. 37 favur, 3 kontra, 3 astensjonijiet. Issa, rizoluzzjoni leġislativa, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota? Votazzjoni. Maluqa. 36 favur, 3 kontra, 3 astensjonijiet. Issa dwar In-negozjati interistituzzjonali se nivvutaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. 41 favur, Zewx astensjonijiet, ħadd ma kien kontra, bek dawn jaddu wkoll nifirħu l issur jikkew. Okay, colleagues, we now move on to the next item. Kollegi, issa naddu għal punt fuq l-agenda. Is the priorities for the 2014. Il-prioritajiet għal budget ta' sena 2014 u il-prezentazzjoni tal-abbozz opinjoni ta' Sinjora Duron li naħseb ser tkun is-Sinjora Lichtenberger jekk Iva, grazzi. Jiena xtaqt nad il messaġġ ta' Isabel illi ma tistax tkun preżenti fostna llum. Jiena ser ngħidilkom il-paragrafi differenti. U ser ngħidilkom xi proposti qed tagħmel għal kull paragrafu. Paragrafu wieħed aħna qegħdin nippruvaw nieħdu proposta mid-dibattitu emsa u naraw il-deċiżjonijiet formali dwar it-tniġġis tal-baħar u l-installazzjonijiet tal-gas offshore għalix dan u importanti għalix għana punt. Ewlieni għawnek illi imur li l-in mill-komitati u dokumenti differenti ma ser jkun pass importanti. Paragrafu 2 isemmi l inkoherenza bejn l-finanzjar u il-proġetti fid-deċiżjonijiet mill-Kunsill fiħdan it-tenti u CEF fil-faċilità li taqat l-Ewropa. Ser ikonna emenda aktar iddettaljata dwar dan għabbażi tal-ftejjemiet il-ġodda tal-MFF għaliex dan ma stajniex nagħmluh qabel għaliex ma konniex nafu x'inhu ma' riżultati. Paragrafu tlieta dan huwa meħud mir-rapport dwar it-teknoloġija innovattiva għal mobilità sostenibbli u suppost għandu jkollu konsegwenzi fuq il-budget tar-riċerka u l-innovazzjoni. Infatti, qegħdin naraw nuqqas ta' azzjoni konkreta e, f'dan ir-rigward u naħseb din iridu nirranġawha paragrafu 4 jagħti kunċett aktar sostenibbli u mifrux tal-mobilità sostenibbli e, dan jinkludi r-roti u xarabanks sabiex ma jkunx hemm dan it-tnaqqis fuq il-karozzi biss. Il-budget għal din il-mobilità jrid ikun ibbilanċat sabiex ikonna aċċess aktar mifrux għal suġġett kollu kemmu tal-mobilità elettrika. F'paragrafu 5 dan qed jirreferi għal l-azzjonijiet ta' tħejjija eh, attwali dwar it-turizmu sostenibli tfassil aktar sost, aktar korrispondenti fir rigward tal-linji budġetarji jista' jkun illi ndaħlu linja budġetarja ġdida dwar it-turizmu sostenibbli xi ħaġa li jiena tassew napprezza għaliex jiena ġejja minn pajjiż tassew turistiku. Grazzi għall attenzjoni tagħkom u nittama li tresqu l-proposti tagħkom u jiena ser ngħaddihom lil Isabel. Grazzi Eva ta' dan is-surrike. Si, Monsieur le Président. Grazzi, President. Grazie, l-Signora Duran għaxol li għamlet. Jena naħseb illi nidħlu f'qafas finanzjarju plurianwali li għadu kif ġie definit il-Parlament eh, ħareċ opinjoni pjuttost favorevoli imma huwa budget limitat ħafna li għall-ewwel darba l-mezzi tal-Parlament u l-istituzzjonijiet se jonqsu. Din hija xi ħaġa li toħloq problema ta' budget u budget ta' trasport eh, f'sitwazzjoni partikolari u ħafna għaliex aħna se noħolqu il-CF illi il-budget tagħha se naqas ukoll walla san tal-lura regoli tal-logħba se jbidlu wkoll kif għada. Kif fakret ir-rapporter xuħut mill-punti semmew diġa imma forsi nistaw nħarsu minn perspettiva iktar strattament budgetarja. Naħseb li rridu niftakru li kemm importanti s-settur tagħna tkabbiru l-kompetittività huwa element strutturali ħafna tal-budget illi mhux dejjem jitqis bħala tali ċerti punti illi eh, jisħoq ilhom illi jiena taw attenzjoni partikolari fil-nota budgetarja tagħna u dak kollu li għandu x'jaqsam mar-raba pakkett tal-ferroviji u illi eh, jitlob u jirrikjedi illi jkun hemm il-flus allokati u anki għas-CF, e mbagħad bat ukoll l-allokazzjoni għal dan kollu għalliex meta mqabel mal-profil budgetarju tal-qafas eh, ta' qabel zida biss ta' 5 juni għalliex il-bqija diġa tqasmu bandohra. Rit Eh, nisħaq ukoll fuq l-importanza tal-aġenziji għaliex għal ħafna snin aħna et għom kompetenzi ġodda, mezzi ġodda u flus inqas. Hemm bżonn li l-Kunsill u l-Kummissjoni jispjegawna kif wieħed jirriforma l-qasam ta' trasport, kif wieħed jista' jagħti kompeti ta' integrazzjoni ġodda lill-aġenziji eh, meta mbagħad qegħdin innaqsulhom il-budget ta' dispożizzjoni. Bad kien hemm ukoll l-imsa msemmi fir-rapport ta' Sinjora Duran, imma jiena mħasseb ukoll dwar l-Aġenzija Ferrovjarja fil- Eh, raba pilastru tekniku li jatija ħafna setat u responsabiltajiet fil-waqt li il-budget taħħa jgħat jonqos u il-mezzi eh, allokati għalija mumiex bizzejiet. Rrit nisħa u kol fuq il-punt ricerka riċerka il- il-trasporti għat taħt il-programm uh, Horizon 2020, il-budget tiegħu tnaqqas ukoll aħna uh, rfajna biljum ta' euro għal dan il-programm sħiħ. Irridu niġildu fil-budget tagħna sabiex il-front loading illi kien maħsub ikun ikopri ukoll is-settur tat trasport mod partikolari il-qasam uh, ferroviarju, il-mod partikolari ġun tanda tanking shift rail ħafna eh, punti illi rridu ndaħlu fil-qafas innifsu tal-budget, per eżempju drittijiet tal-passiġġieri, il pakketti aeroportwarji. Eh, u dan qegħdin eh, fuq il-mejda tal-Kummissjoni kienu fix-xhur li għaddew u anke fix-xhur li ġejjin. Mbagħad mix-xogħol konsiderevoli tal-Kummissjoni u tal-membri tal-parlament fuq il-mezz eh, ta' trasport da kollu li wassal jwassal għal iktar integrazzjoni, servizzi aħjar, prestazzjoni aħjar u jidir li li dan imur kontra il-proposta meta naraw il-budget illi allokat għal dan kollu. Äh, Grazzi, Signora Garja Zabarrubi għala la Soċjalisti. Grazzi ta' sew, President. Jena xtaqt nżid xi ħaġa oħra. Ma dak li għadu kemm jgħidilna s-sur rikke. Il-ġimgħa l-oħra kellna vot politiku għal qafas finanzjarju u qegħdin naraw illi ma tantx hemm marġni għalina sabiex inkunu nistgħu ntejbu l-flussi finanzjarji mħut mill-prioritajiet ta' politika li aħna naħsbu li huma essenzjali ewlenina li f'dan il-komitat u bekk il-budget tal-2014 ser jkun budget ta' sewi besa li u dinja xaħġa li rridu ngħiduha eh, fl-opinjoni. Iżda hemm xi affarijiet pożittivi li nistgħu naraw għasnin li ġejjin l-2014, pereżempju l-ftehim li sibna eh, dwar il-Faċilità Connecting Europe irridu nisħu dwar il-ftajim li sibna imma wkoll dwar il-bidliet illi jistaw jolqtu il-budget tagħna minħabba dan il-ftehim il-kriterji ta' interoperabilità. Dawn ser isiru priorità u kif ser eh, jolqtu il-budget tana tagħna meta ħna niġu biex nallokaw ċertu flus fl-linja partikolari. Meta ħna dak li qed nipprova ngħid hawnhekk huwa illi rridu nisħu dwar din il-faċilità Connecting Europe u dan rridu nagħmluh issa. U niżguraw illi issib posta. Issa part il-prioritajiet illi semma il rapporter il ser ikonna u koll l-infrastruttura, fit-trasport, tkun priorità għalina snin li ġejjin, it-turizmu. Ovvjament, minħabba illi aħna edin nfasizzaw dwar il-linji ta' politika marbuta ma' turizmu, aħna apparti dan irridu nejdu illi irridu kunem linja budgetarja sabiex tappoġġa il-linja politika għat turizmu għaliex taħt it-Trattata tal-Lisbona dan huwa kompetenza tal-Unjoni Ewropea. U ma nistawx inħallu dan fidejn proġetti tat-tip pilota biss. Irridu nipreparaw iżda rridu niżguraw illi din tkun tħejjija għal linji ta' politika ġenwini issa li huma priorità għal dan il-komitat. Forsi mhux għalfejn qogħdu nidħlu fl-irqaqat fid-dettall għalissa. Jiena ma naħsibx illi huwa biżejjed illi aħna nħejju opinjoni illi semmi l-Aġenzija Ewropea għal Sikurezza Marittima Ovvjament għanna bżon aktar fondi kif jeħtieġu aġenziji oħra wara kollox għaliex il-kompiti tagħna issa infirxu. Imma dan id-dettal tekniku ma nix namlu fl-ewwel paragrafu, imma band oħra għax din mhix is-sustanza ewlenija, dan huwa punt ta' formit, imma għandna ninkluduh eh, aktar tard fl-opinjoni. Fisem il-liberali, Sinjora Meissner. Iva, grazzi tassew. sew. Anke hawnhekk għal darbohra nistgħu naraw illi għandna bil dwar il-budget. Uħut mill-persuni jaqblu ma l-spiritu hawnhekk U jinsabu għawnek, jinsabu maħna fl-spiritu, rapporter per eżempju, mux għed għawnek. Aħna, Iva, neħtiġu il-libertà tal-personi, il-mobilta. Imma palissa, din qed narawha biss fuq il-karta u mhux fir-realtà, mhix imwettqa fir-realtà, irridu eh, nallokaw il-flus sabiex dan jiġi żviluppat. Sabiex niżviluppaw faċilitajiet Ewropej, Dominik Rike semmihom dawn. Imma rridu naraw dan fl-isfond tal-MFF ġenerali, meta kien hemm tnaqqis kbir, irridu niġġieldu sabiex ikonna dak illi rridu, żona unika ta' trasport fl-Ewropa. Irridu nużaw il-flus kollha li għandna disponibilità tagħna. Xi ħaġa oħra illi semmiet. Il-Kunsill għandu lista ta' affarijiet li huwa jixtieq bħal siġra tal-miliet u jrid li jkollu ir-rigali tal-miliet. Imma dan ma ma jaqbilx ma dak illi hemm disponibbli l-aġenzija għandhom il-kompiti tagħhom, l-aġenzija tal-ferrovija, l-ambitu tagħha qed jiżdied ser jiżdied il-pakket tal-ferroviji kol jista' jiżdied ser ikollhom aktar setat sabiex jiġġieldu it-tniġġis fil-baħar hemm bżonn ta' monitoraġġ u biex dan il-monitoraġġ isir hemm bżonn ta' persuni li jagħmlu dan il-monitoraġġ. Meta aħna evalwajna l-aġenziji rajna illi memx persuni jitlajjaw ma jamlu xejdejn fuq zaqhom imma qed jaħdmu ġmielhom aktar kompiti inqas persuni le, l-affarijiet ma jistgħux isiru hekk, innovazzjoni u riċerka, kompiti importanti b'mod partikolari għall-interoperabilità, l-infrastruttura, għal sorsi ta' enerġija aktar safja. Ovvjament biex dan isir neħtieġu aktar fondi, U ħaġa li għandi għal-qalbi hija l mobilità elettronika dan huwa punt li tqajjem. L-LNG, il-liquefied natural gas, dan huwa Għanna xi proġetti dwar dan ukoll, għanna l-budget allokat, turizmu, IVA. Għanna ħafna trufijiet ta' fondi, minn hemm minnaw sabiex nippruvaw meċu. Imma kif jista' ikonna natura sostenibli ta' turizmu l-iktar għal persuni b'diżabilità namlu dan b'mod sostenibli biex dan isir irridu irridu approċ differenti. Il-bija kollox tajb u jinnapoġġaħ li sjar. <clears throat> Thank you, Chairman. Uh, Grazie, President. Żewġ punti l-ewwel nett. Brabta mal-approċċ ġenerali li għandna f'din l-opinjoni. Intom tafu illi fl-aħħar xuru snin meta ikonna laqat tal-Konsill Ewropew ix-xejra il nitkellmu dwar ħolqien ta' xogħol, ħolqien ta' tkabbir ekonomiku, eċetera, eċetera u kif kont qed lejn din l-opinjoni, s-summit nara xejn illi hija realistika mis-sens prattiku u li tindirizza l-miri ta' l-istati membri fl fil-Kunsil. Il-tini paragrafu f'din l-opinjoni jitkellem dwar eh, l istata ta' xewqat twila u dini danu li il-kollega mill-SND eh, għall il-prioritajiet mhix il-prioritajiet li għandna nikkonċentraw fuqhom f'termini ta' trasport. Jekk irridu nimxu l-qudiem fuq dan u jekk irridu nimxu l-qoddim fuq aġenda ta' tkabbel ekonomiku. Sabiħ ovvjament titkellem dwar dan il-kwistjonijiet bħal roti li għadmu elettriku u eh, ma li għanna bżonnu għad kabbir ekonomiku hija infrastruttura illi għanda tiżgura li servizzi prodotti u persuni jiġu trasportati fl-Unjoni u nilħu il-mira ta' suq wahdini jina nemmen illi uħot mill kwistjoniet li tqajmu huma sekondari l-kollega mill-SMD reġ għamlet referenza għal dan anka għadak li għandu xjaqsam l-aġenziji kollha jina minix xi partitarju kbir tal-aġenziji kif taf sur President imma fil-li fuq il-budget u settur ta' trasport eh, din tal aġenzija ħaġa sekundarja rridu nufka fuq affarijiet oħrajn u nasbu li l-opinjoni għandu tiġi nfasla mill-ġdid sabiex tirrifletti il-trasport għal ta' tkabbir ekonomiku. Anka, skużonet affarijiet oħrajn fid-dawl ta' situazzjoni finanzjarja tal-Unjoni u ta' Stati Membri. Thank you very much. Grazie ħafna. Sur Tosman mill-Kommissjoni. Where are you, Mr. Tosman? Ah, no. Fejt insab, tajb wis. Grazzi ħafna, Sur President, l-odwa tajba l U grazzi ta' din id-diskussjoni u tal-li adottajtu dan l-approċ. Kif nafu dejjem appoġġana bis dan il-Komitat ħanżon fil-qosor Aħna xtaqna nisqu pala kommissjoni li fl-2014 il-budget għal proġetti ta' trasport u programmi ta' jkun ta' 1.6 darbit aktar mill-2013 għal daqstant. Fil-waqt li nistaw naraw diskussjoni fuq punti li semmejna, il-punt tatlu u għawet pozittiv. F'termini ġenerali, f'dan l-ambjent budgetarju diffiċli. Fuq l-aġenziji forsi innotajtu li għalissa dak li qed proponi l-Kommissjoni fis-26 ta' Ġunju huwa għal situazzjoni preżenti u l-Kommissjoni se tressa proposta ta' budget emendat għall autoritet budgetari sabiex nindirizzaw kol da' kwestjonijiet bħal eh, responsabiltajiet ġodda u fejn meċin bl-aġenziji. Din ħaġa li da' tasal ukoll fuq il-tniġġis marittimu il kommissjoni se tipproponi budget għal-emsa fil-snin li ġejjin sabiex nindirizzaw dil-problema u anka l-installazzjonijiet ta' żejt offshore. Fuq Horizon 2020 aħna naħsbu bħala kommissjoni l-aspetti kollha li semmew hawnhekk u li huma importanti għall-innovazzjoni tkabbir jistgħu jiġu indirizzati fl-aġenda tagħna l-innovazzjoni permezz tal-istrument. U dan ser jiġi implementat mill-2014 il qoddim finalment brabta mal interoperabilità u sistemi ta' trasport effiċenti għanna e, eh, daw binari doppji l-Faċilità Ewropea u Horizon 2020 u għonek u koll għanna noħorġu politika valida, programmi validi bil-rizorsi li għanna dispozizjoni tagħna. Daqstant grazzi ħafna tal-appoġġ tagħkom, tal-kummenti pozittivi u nista' ngħaddi l-kelma l lura, President. Grazzi. Iva, Grazzi ħafna għal dawk il-kontribuzzjonijiet sen nresaqom l-rapporter. Imbagħad i tkun tista' tkompli bil-proċess. Thank you. Grazzi. L-iskadenza l-emenda 24 ta' Lulju f'nofsinhar. Votazzjoni f'Settembru għattu tiġi konfermata. 24 ta' Lulju f'nofsinhar skadenza għall-emendi. Punt li jmiss liċenza ta' sewqan, funzjonalitajiet tal-driver card, rapporteri jessin jortikaw, jek joġbok, Julia. Grazzi. President. Fil-qosor ħafna. Din id-direttiva, jekk forsi tiftakru, kienet ippreżentata pala pakket flimkien ma' regolament preferenza mal-takografs digitali tnejli huma kellhom lan illi naqsu l-frodi kif ukoll il-piżiet amministrattivi billi nsaħħu l-possibiltajiet ta' takografs. Però jiena naħseb li l-proposta li tresqet mill-Kummissjoni kienet appoġġata minn eh, evalwazzjoni tal-impatt illi ma tinkludix il konsegwenzi kollha ta' l-integrazzjoni ta' licenzi ta' sewqanu driver card u daw u l-konsegwenzi mhumiex dawk illi konet nistennew. Fl-istess ħin xtaqt insemmi l-fatt illi fir-regolament preferenza għat takograf diġitali eliminajna kull dispozizjoni preferenza l-integrazzjoni bejn il-licenza tas sewqan u l-karta xuvira. Issa Għal daqstant il-Parlament i-vota f'dan l-istadju waqt l-ewwel qari tal-takograf diġitali li l kommissjoni tkompli fuq evalwazzjoni tal-impatt li tinkludi l-elementi kollha li tresqu mill-Parlament. Huwa importanti ħafna l-Parlament Ewropew illi Jaddi dal-messaġġ politiku ġifiri illi meta l komissjoni toħroġ proposta leġislativa ġdida preferenza għal il-kwistjoni, il-Parlament irrit illi l-evalwazzjoni tal-impatt jimxi pass pass ma dak li suġġerejna. L-evalwazzjoni tal-impatt għandha tinkludi l-aspetti kollha marbuta mal-fattibilità u għal vantaġġi ta' eh, li narmonizzaw il-kards kolla ta' xuvira, specialment il-licenzja u l-driver's card. Irridu nindirizzaw soluzzjoni tekniċi li daw koll li għandu xaqsam ma' kompatibilità tal-kards u anka aspetti marbuta ma' ħarsin ta' data u sigurta ta' data. Aħna nixtiequ nisqu kol fuq il-fatt li l-Parlament mhuwiex sodisfatt bl-evalwazzjoni tal-impatt u dan minħabba l-fatt li ma jinkludix l-ispejjeż marbuta mill-integrazzjoni u l-użu ta' sistema ta' informazzjoni separata użata minn istituzzjonijiet differenti. Aħna nafu li l-Ministru l-Affarijiet Interni f'ħafna pajjiżi u dak il-Ministeru li joħroġ il-liċenzji tal-sewqan u l-Ministeru tat-Trasport ħafna drabi eh, huwa responsabbli għal drivers cards. L-integrazzjoni u l-użu komuni ta' sistema tajti separata ma ġietx inkluża fl-evalwazzjoni tal-impatt imbagħad speċifiċitajiet tal-microchip li tintuża għal liċenzja ta' sewqan huma differenti minn dik użata fil-karda xofiħa l-ispeċifikazzjonijiet huma differenti għaż-żewġ cards u eh, dan kollu huwa stabilit fil-leġiżlazzjoni Ewropea u anka f'dik nazzjonali. Fil-preżent huwa diffiċli li wieħed jarmonizza dawn il-leġiżlazzjonijiet kollha U għal daqstant nissuġġerixxu il il-Kommissjoni tirtira il-proposta tagħha pratikament aħna maħniex naċċettaw il-proposta tal-Kommissjoni u nixtiequ illi l-Kommissjoni toħroġ bil-valwazzjoni tal-impatt illi għandha titressa fi żmien sentej qudiem il-Parlament. Mus se naċċetta proposti leġislattivi ġodda fuq di kwistjoni minnajr evalwazzjoni tal-impart xirqa. Grazzi, President. Nistenna bil-ħer, ovvjament, il-kommenti tal-kollegi. Grazzi. Jekk joġobkom, Iva trid tmur għal kumitat tal-Affarijiet Istituzzjonali u għal daqstant bil-permess tagħkom nagħti il-kelma mill-ewwel lis-Sinjura Lichtenberger fisem il-grupp tal-ħodor. Grazzi ħafna. Il-semur mill il-Komitat tal-Frit Legali għan nivvota, pero jina naqbel perfettament mal-analizi tal-kollega tagħna din mhijiex proposta eh, valida l-issa l-valvazzjoni tal-impatt ma kienx dak li ridna naraw il-Kommissjoni sempliċement edha timxi fuq l-istess passi, edha tinjora l-pożizzjoni tal-Parlament. Suppost edin situazzjoni ta' kooperazzjoni interistituzzjonali, ma' l-proposta ma' s nistawx naċċetta, għax hemm fl-affarit imma ġewx iċċarati. Mbagħad għandna l-kwistjoni ta' ħajsin ta' data, il-data fuq il-chips, Affarit li jistaw joħol u problemi gbar fuq medda twila ta' żmien, għal daqsant ma nistax naċċettawha. Hemm bżonn il-Komissjoni tibda xol mil bidu inkella se jkollna nisqu proposta sabiex nirraġaw l-affarijiet wara. Domna ħafna biex naqdu maġġoranza u l-Kummissjoni dan qed tinjoraħ. Jina naħseb illi din ħaġa importanti ħafna irridu li dak li jrid il-Parlament jiġi verifikat minn evaluazzjoni tal-impatt. Bek naslu għal deċiżjoni, mhix kwestjoni fejn kommissjoni ta' għadem weħeda, suppost naħnu flimkien aħna. Naseb jekk ma jsegwux ir-regoli, neġgħu nibatu għam jibdew kollox mill-bidu. Dan dinja hija kwestjoni importanti ħafna. Għanna ħafna frodi għaddej fis-settur. Jekk ikollna proposta bażi soda, ifissenja li għanna bżon tal-import tal impat aħna għadna xirridu mill-evoluzzjoni tal impat u nemmen li għanna nibatu dal-dokument l-ura. U grazzi li s-sinjura Għal-fisem l-PP, il-sinjur Isur Koch. Grazzi ħafna li s-sinjura għal-rizultat ċar fil-rapport tatna u kol stampa ċara ta' situazzjoni dal-għodu ma tanċem xinajt mhijiex revizjoni ta' disposizjoni preżenti tal-liċenza ta' sewqan hija ħaġa li għandna nżommu f'moħħna, però bażikament qed nippruvaw ninkludu il-karta xofira illi taħdem bħal liċenza digitali. Jidher li hemm noqqasijiet f'termini tal-ħarsin ta' data u sigurta. U naħseb illi Trid tiftakar li l-regoli sabiex tapplika għal liċenza ta' sew għan varjaw minn pajjiż għal ieħor hija kwistjoni ta' kompetenza nazzjonali u dan mistax tajmonizzaħ. Għal daqstant fil-grupp tal-PPE se jkun qed nivvotaw favur l-opinjoni tal-rapporter. Alla l-dze, Signora Meisner. Grazie ħafna, President. Xtaqni ringrazzja lil Silvia Tikaw Wara dibattitu li kenna fuq it-takograf digitali naf illi għandek adottajt approċ dettaljat għanna rapport bilanċat u naħseb illi stajna nifmu perfettament x'involvi takograf digitali. Irridu naraw x'jista' jiġi integrat għandna innovazzjoni l nistgħu naħsbu fuq li naqdu flimkien dokumenti differenti u idea differenti forsi bekk nistaw nifrankaw spejjeż amministrattivi. Ideja tajba naħseb jien, pero l komissjoni qed tajt illi tista' tkun xi ħaġa trinti sew għax xufira, però rridu nifmu xifisser dan l-istati membri. Ma tkellimniex fuq fattibilità tal-implementazzjoni, għanna korpi differenti fl-istati membri li għandhom responsabilti differenti jekk dawn flimkien, se toħloq spejjeż żejda u dan ma ġiex ikkonsidrat l-affarijiet ma ħasbuhomx tajjeb għal daqstant. Hija ħaġa ġusta li ngħidu li din hija ħaġa li għandha terġa' ssir mill-bidu u titressaq qudiemna l darboħra. Issemma l-ħarsin ta' data din dejjem kwistjoni ċentrali meta titkellem fuq teknoloġiji ġodda, iktar kemm eh, niksbu informazzjoni, iktar kemm tiġbor informazzjoni, iktar tuża innovazzjoni teknoloġika u iktar tista' tispiċċa sitwazzjoni fejn għandek aċċess għal data sensittiva minn wis nies għal daqstan dal aspett ukoll għandna nerġgħu nistudjaw. Grazzi ħafna lil Silvja Tikkaw u naqbel maħank fil-grupp tal-fisem il-grupp tal-Alde. Naqbel ma' rapporter, għajimna l-punt zminilu, kif għal kif għal kollega qabel li kompetenza nazzjonali għandek sistema komplikata fl-istati membri, korpi differenti li jidduħsib affarijiet pal dawn. Ma jfissirx jekk għandek xaġa Ewropea ma se jkollok uh, frodi u koll. Jekk tħares lejn li naqdu licenzji f'liċenzja waħda, imma inti ikun hemm proibizzjoni fuq li suq il-karozza tiegħek u jieħdu lek il-liċenzja fej fej poġġik soluzzjoni bħal dik. Ġifieri hemm kwistjoni prattiċi rridu nistudjaw. L-Istati membri kienu ċari ħafna fuq dan. Ovvjament it-teknoloġija tejn u nistgħu nagħmlu xi ħaġa fil ġejjini imma trid tiftakar ukoll hemm ħafna u ħafna nies fl-Istati membri li ma jivvjaġġawx f'pajjiżi oħrajn Għal sandak li li nħarsu lejħi illum hi fattibli ta' kif xaħat li jivvjaġġa madwar l-Ewropa kif se jkollhom liċenzja rikonoxxuta jekk jitwaqfu mill-awtoritajiet u kollana noqdu attenti fuq l-spejjes li marbuta ma' dawn il-studi ta' fattibilità li ġdawn mux irħas. Naseb kif inhom l-affarijiet, eh, del proposta li tiġi eh, ma' nix naċċottawa, Naseb li jem affarijiet pero li huma ta' aktar priorità minn dak li għoddimna palissa. Grazzi l-Onorevoli Rike. fil qosor ħafna, Sur President, jena nirringrazzja eh, lil eh, signor għal tal rapport il-proposta tal-Kommissjoni għatajba għal-żmien li ħarġet bija, pero miex se se tsir realtà bil-mezzi li għanna dispożizzjoni ġifiri meta wieħed iqis id-diffikultajiet li qed jiffaċċaw l-istati membri mhux se jkun faċli li applika li napplikaw din l-idea hija iva attrajenti però mhijiex realista. Il il-proposta tal-rapporter eh, hija tajba ġifir ma nistawx naċċettaw din il-proposta kifini. Mr. Ediberg, there seems to be a lot of Fisam il-Kommissjoni jidher li Sur Ediberg għaw ħafna appoġġ għal rapporter x'tista' tgħidilna, grazie President u Signora Tikaw fil-qosor ħafna fil-kontest tal- proċedura legislativa fuq regolament dwar it-takograf il kummissjoni ħadet nota tal-kolleġislaturi li jaqbel mal-proposta tal kummissjoni għall-artiklu 27 ġdid tal-regolament imsemmi. Dan l-artiklu stabilixxa l-prinċipji tal-armonizzazzjoni tal-licenzi flimkien mal-karza x-xofira u l-proposta direttiva. Dan kien jevita frodi u anka tfaddil ekonomiku ma dana kollu. Għalkemm il-Kommissjoni ma qablitx mal-kolġ il-ġizlatur fuq di kwistjoni fi spirtu ta' kompromess, il-Kommissjoni appoġġat it-test fuq regolamentat ta' Gregnerf u għal daqstan mod impliċitu qablet ma' t-neħija ta' artiklu 27. Għal daqstant il-Kommissjoni nhar it-19 ta' Ġunju id-deċidiet illi tirtira l-proposta illi temenda id-direttiva fuq il-ċenzi ta' sewqan fuq laqda l-armonizzazzjoni tal-licenzi ta' sewqan ma' l-karza xofira billi din l-inizjattiva tresqet bħala miżura komplementarja u kienet id-dependi fuq l-approvazzjoni ta' artiklu 27 u nista' nħabbar illi il-proċedura amministrattiva sabiex eh, u għet jipublika l-irtirar ta' l-artiklu fil-ġurnal uffiċjali u koll u għaproċess li beda. Għabelna d rapporter Sur Ediber, kan iċċaraw xaħġa, mux eh, għet niprovan ija l-intenzjoni ta' kommissjoni li tirtira dil-proposta, u xek. Iva, għandek reġun. Il-kommissjoni ħadet deċiżjoni illi tirtira dan l-artiklu u dil-proposta. Rapporter? Kif jgħid ir-rapport tiegħi? Aħna rridu li dil proposta ma tiġix aċċettata f'termini prattiċi kif qalet is-Sinjura Meisner. Aħna nemnu illi proposta għal ġejjieni għanda tiġi mfassla mill-ġdid qabel mal-Kommissjoni toħroġ bi proposta ġrida nixtiequ li l-Kommissjoni tagħmel evalwazzjoni tal-impatt. Skont punti li tresqom il-Parlament Ewropew. Għal daqstant dar rapport huwa importanti ħafna l-Parlament Ewropew u rridu niżguraw li proposta leġislativa ġdida ma tkun tkun akkumpanjata minn proposta leġislattiva li eh, tinkludi l-opinjoni tal-Parlament. Grazzi lill kollegi kollha għal kommenti tagħhom, għal kontribuzzjonijiet tagħhom u jiena persważa illi il-votazzjoni tal-Parlament Ewropew se jgħaddi fuq ir rapport se jkun il-messaġġ politiku li jintbat il-Parlament Ewropew dwar il-kontenut ta' evalwazzjoni tal-impatt u aħna nixtiequ evalwazzjoni tal-impatt skont eh, speċifikazzjonijiet tagħna. Rrid il-formalitajiet li skadenza tal-emendi hija 18 ta' Lulju f'nofsinhar, votazzjoni fil-Kumitat tat Trasport nhar is-17 ta' Settembru. Grazzi ħafna. Punt li jmiss. Segwu fuq setat leġislattivi, opinjoni li kumitat għal-affarijiet legali, Is-sur kun, s-sur el Kadrawi, z-żewġ rapporters, nibdew bis-sur kun. Grazzi ħafna, President. Fimkien ma' sur el-kadrawi għadna opinjoni. Nasab il-membri kollha rċevewħ. Irċevejna 14 il-proposta, nofs minn dal-proposti saru eh, minn minni sur kadrawi, sur kadrawi se jitkellem dwar l-emendi, kena zewċ emendi mis-sinjura Jala Sender. U hija kritikat il-fatt il-Kommissjoni edha tirrifjuta li tuża għati delegati dan għandu jibqa' taħt il-kontroll tal-Parlament Ewropew. Naħseb li huwa ġust illi jsir dan u huwa ġust illi konna l-informazzjoni illi hemm bżonn. Is-Sinjura Meisner. Sejħet għal appoġġ tal-Parlament Ewropew fil-proċess ta' studju u kritikat in-nuqqas ta' risorsi, Sinjura Lichtenberger qablet ukoll kulħadd qabel u importanti ħafna illi il-Parlament Ewropew ikollu saħħa legali fuq deċiżjoni li jidhom il-Kummissjoni speċjalment fuq kwistjonijiet tekniċi ma fl-istess ħin irridu niżguraw illi meta il-Kummissjoni taġixxi weħeda għandha dan għandu jkollu konsekwenzi politiċi sekondarji biss. Dan huwa l-messaġġ prinċipali. Rridu niżguraw illi konna studju ġust mingħata l-Kummissjoni hemm bżonn illi jkun hemm possibilità illi l-affarijiet jerġgħu lura l-Parlament Ewropew. Dak huwa l-vantaġġ ta' l-atti delegati għandna bżonn sistema fejn Iżomma jilek miftuħa u proposti jerġgħu jintbatu lura għal studju ulterjuri kun hemm bżonn. Sajid jekk joġbok. Grazzi President. Xtaqt nirringrazzja l korrapporter is-Sur Kun. Dimna tajab ħafna flimkien u nistanżon fil-qosor ħafna. Kien hemm numru limitat ta' emendi Kolla ħiduna fid-direzzjoni tajba. Qed nissuġġerixxu tibdil fit-test ma bażikament naqblu is-Sur Kun u jiena Ressaqna numru temendi biex nisqu fuq ċertu punti. Il-Parlament għandu jkun involut ukoll u manka esperti nazzjonali meta niġu għall-atti delegati u dan għandu jisseħ kmini ħafna fil-proċess. Qabel għad delegat. Qabel ma jiġi stabilita għad delegat. dan itina l-opportunità li niddeċiddi fuq l-opinjoni tagħna dwar il-proposta. Ma tantx għandi xinżid fil-ġimgħat li ġejjin se jkollna żmien sabiex niblu xi affarijiet fit-test u qegħdin eh, nistennew bil-ħerqa li konna poċ unanimu fuq xi ħaġa li l-kol nistgħu naqblu fuqha grazzi. Ja, fjena għu, pozizna. Fjena għu Grazzi ħafna, Sur President Grazzi u koll li zewċ rapporters. Għanna ħames snin esperjenza bit-trattat tal-Lisbona u issa bit-trattat tal-Lisbona il-Parlament Ewropew huwa ugwali mal-Kummissjoni u l-Kunsell. Bħala parlament aħna nħossu illi għadna ma ġejniex aċċettati bħala kommissjoni mill Komissjoni mill-Kunsell, kommissjoni għal gwardjana tal-trattat li għandha ħafna kompetenzi nifmuh dan ma fl-istessin. Ma nafux jekk il-Kommissjoni għandix ikollha iktar kompetenzi minn dak li għandu il-Parlament għandu jkun hemm atti ta' implementazzjoni li mbagħad aħna ma nkunux involuti iktar fihom dan se involvu biss bidli tekniċi din huwa dan huwa tajb għax barra kollox aħna ma nix nkunu involuti fihom bħala parlament imma flatti ta' delegati għandna nkunu iva iktar involuti milli aħna ħafna punti uh, ta' din id-deċiżjoni huma tekniċi ħafna u kultant għandhom implikazzjonijiet serji politiċi, sigurtà, sikurezza, Aħna rridu nkunu involuti fil-protezzjoni ta' data, takografu, ta', ta kollu li għandu xaqsa dawn l-affarijiet il-Parlament irid ikun involut bħala rappreżentant ta' ċittadini. U rridu noqogħdu attenti ħafna u niżguraw li id-drittijiet tal-Parlament huma garantiti mhux biss għal um, għalina imma anki eh, eh, għal-ġit tal-persuni li aħna nirrappreżentaw jien għamilt l-emendi li proponejt propju biex nisħaq mal-Kommissjoni illi trid tirrispetta trattat tal-Lisbona u tiżgura li il-Parlament ikollu il-rizorsi illi ħares id-drittijiet tiegħu din xi ħaġa li l-koll nistgħu naqblu fuqha. Imma irridu ikonna l-possibilità li nużaw l-alternativi demokratiċi kollha tagħna. Grazzi Sr. Meisner. Għanna grupp ta' uh, vizitaturi hawnhekk fil-kamra fuq sedina ta' Sinjura Meisner u ma' grupp ta' Zazax Merba hawnhekk fil-Komitat ta' Trasport u Turizmu tal-Parlament Ewropew nispera li sibuħ interessanti li titalmu ħafna eh, waqt li segwu il- diskussjonijiet tagħna. merba għal darboħra. Michael. Grazzi ħafna. Jina kontent li qed nitkellem waqt li għaw fostna delegazzjoni ġermaniża. Iva, hija mill-ex Germania tal-Vant, jgħid il-kellim. Issa, fir rigward tal-atti delegati, aħna dejjem kellna tal-bet u jider li il-Kommissjoni mill-lider qed tipprova tillimita id-drittijiet motija mit-trattat tal-Lisbona. nistgħu dejjem niddiskutu jekk għandux ikonna għat delegati jew le l-istess ħaġa minna bil-faċilità uh, Connecting Europe għanna bżon ta' dispozizjonijiet ċari ħafna f'dan il-qasam. Għallek aħna proponejna dawn iż-żewġ emendi 9 u 13 qed nitkellem għal nom ta' Sinjora Lichtenberger li kellha titlaq biex tmur tivvota imma l-atti ta' implementazzjoni u l-atti delegati għandhom ikunu tekniċi jew amministrativi rridu jkunu limitati fl-ambitu tagħhom. u il il-Kommissjoni trid taraf illi id-drittijiet tal-Parlament rridu jkunu rikonoxxuti vera mhux dejjem faċli li jagħmel distinzjoni. Imma hija għal din ir-raġuni li aħna proponejna l-emenda 13. Aħna għandna bżonn ta' kriterji interistituzzjonali preċiżi għall-użu tal-atti delegati u għatti ta' implementazzjoni, ma dan irid isir minn qabel. Irrid ikun ċar meta għanna nintużaw għatta għatti delegat u meta ma nistawx nużaw, ma nistawx noqdu niddiskutu kull darba għalix inkella il-parlament dejjem se jibqa' minn taħt aħna wara kollox rappreżentanti eletti legalment u għanna niġġieldu għad-drittijiet tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna għaw xaħat miż-żewġ rapporteurs li jixtieq iżid xi ħaġa ma dak li qalu żewġ membri. Verna, isa, malajr. Iva fil-qosor ħafna biex nwieġeb lill sur Kramer Signora Lichtenberger. Il-Trattat ta' Lisbona jatina din l-alternativa fil-paragrafi 209 eh, u 291 aħna f'ċerti situazzjonijiet nistgħu nittrasferixxu il-setat ehm, leġislattivi lill kummissjoni għaw definizzjoni forsi mhix ċara daqskemm irida sur krejma ma' definizzjoni tajt illi ma jistax ikollha xi impatt politiku sinifikanti. Ma huwa diffiċli ħafna illi aħna niddeċidu minn qabel jekk għandux konna qatt id-delegati jew le. Din hija xi ħaġa li trid tiġi deċiża każ f'każ. Aħna nistaw natu setat leġislattivi li l-Kommissjoni imma nistaw ukoll noħdu lura. U fi żmien tliet xhur din hija xaġa li trid tiġi ċċarata bis-sistema ta' monitoraġġ. U bis-saħħatek aħna nistgħu nieħdu lura s-seta li kunu tajnija u nagħmlu deċiżjoni għalina ma' din hija il-problema meta jkun hemm istituzzjoni li tagħmel monitoraġġ tagħha nfisha Dawn huma problemi li dejjem ma mhux ħaġa faċli li wieħed isolvija. Grazzi ħafna, uh, Sur Kadrawi, jgħid jiena nixtieq nisħaq punt wieħed biss biex norbot ma dak illi qalet is-Sinjura Ajala Sander ir-rwol tal kummissjoni fil-proposti illi toħroġ bihom. Għanda il-dritt tal-inizjattiva imma għandu jkollha koll il-possibilità illi meta trid u b'mod spontanju tipproponi għatti delegati minn flok ma tipproponi għatti ta' implementazzjoni jiena naħseb illi l-Kommissjoni hawnhekk edha attenta żejjed la darba jkun hemm diskussjoni mal-Kunsill dejjem tibda fuq is-siq il-ħażina aħna nqisu l-Kunsill bħala alleat tagħna u għalhekk inħossu illi huwa importanti illi l-Parlament ikollu l-opportunità li ħaddem id-drittijiet kollha tiegħu u anke l kummissjoni nixtieq eh, nitloba illi eh, tkun iktar demokratika u toffri għat delegati aktar mill qed toffri sissa in ma jimma nafxinu uh, eh, bil-Inglis Democratic Reflex imma somma fimt. Issa il-vot fil-Komitat Tran huwa fil-5 ta' Settembru, fil-Komitat tal-Affarijiet Legali fil-14 ta' Ottubru, fil-plenarja nisim aktar il-iktar il-qoddim. Issa il-punt li limis, kollegi, il- tieni parti tal-pakket dwar il-ferroviarju, l-interoperabilità tas-sistema ferroviarja Nibda billi niddiskutu l-interoperabilità tas sistema ferroviarja, rapporter hija s-Sinjura Barandajka. Se nuża l-istess sistema li użajt il-bira, jiġifieri rapporters ikollhom 5 minuti, 3 minuti shadow rapporters u 2 għal kellima l-oħrajn. Jiġifieri jekk tista' ma taqbiss il-5 minuti napprezza ħafna qed il-President. Grazzi ħafna. Il-ġimali għaddit xaħat kien sejjer Strasburg u ma setax jasal hemmhekk fil-ħin aħna tlifna l-appuntament tagħna għaliex il-ferrovija kellha tieqaf fil-Lussemburgu u il-Belġu għada ma rikonoxieċ il-sistema tal-brekijiet taħħa u dan eh, mux eh, avveniment li ġara darba biss fl-2013 għat memx spazju wahdini għal-ferrovija u ba spazju frammentat għall-axar u għalek aħna ma jistax ikonna eh, trasport transkonfinali malajru effiċjenti l istess mod kif għandhom per eżempju fil-belt ta' Oslo Eh, kwistjonijiet burokratiċi involuti wkoll mhux biss kwistjonijiet tekniċi u dan huwa il-kawża ta' dawn il-problemi u l-frammentazzjoni tal-żona ferroviarja unika eh, toħloq ħafna problemi fil-mobilità fuq il-toro, eh, fuq il-binarju kullimkien. Ah, imkien. diffiċli ħafna illi dan il dan is-settur ikun li jirrendi u u ħafna nies għal daqstant laqas jibdew jirriflettu fuq il-problemi u soluzzjonijiet għalihom u jillimita u koll il-kontribut illi jista jagħmel il-qassam tal ferrovjarju u tal-ferrovija eh, għall-ambjent. Il-trasport eh, bil-ferrovija jittrasporta madwar 10% tal-merkanzija għandu eh, turnover ta' 73 biljun u 800.000 impek il-White Paper hija roadmap uh, lejn zona Ferrovjarja unika Ewropea u għal trasport sostenibli dan huwa dokument li ħarġet il-Kummissjoni u skont dan ir-rapport fl-2050 il il-trasport bil-ferrovija għandu jkopri ħafna mill-trasport eh, għad distanzi medji fl-Europa. Imma eh, issa għanna diffikultajt biex naslu semmek kiku jirna xinna, jirna xinna innaqsu l-emissjonijiet ta' CO2 b-6% eh, sa dak iż-żmien meta mqabla marrati ta' l-1990. Issa nixtieq naqsam magħkom xi ftit id djanjosi tas-sitwazzjoni ngħidilkom x'inhu għaddej u l-effetti fuq il-mobilità tal-persuni u fuq il-kompetittività. Jiena nissuġġerixxi illi eh, niltaqgħu nippruvaw nsibu nfasslu strateġiji naraw x'inhu ma l-ostakoli li qed iwaqfu lill-Ewropa milli kollha żona ferrovjarja unika. Jiena tkellimt ma' aktar minn 30 eh, aġenzija meta kont qed inħejda r-rapport din il-ġimgħa. Jiena dil-ġimgħa se nagħlaq il-konsultazzjonijiet tiegħi mal-utenti. U se ninkludi dak illi għajduli nishtiq illi eh, nkun l-estate sa' żmien illi eh, jala il-moment insomma li nkunu nistgħu nippreżentaw l-emendi. Jiena se nipprova eh, nisma' l-Kummissjoni wkoll nipprova nikkonċentra fuq dak illi naħseb illi huwa raġonevoli u possibbli huwa ċar illi l-qasam ferroviarju huwa essenzjali fl-Ewropa biex aħna jkollna żona ta' trasport waħdanija. Eh, aħna rridu eh, ninkludu 11.000 eh, regola teknika nazzjonali li jiddeċidu kif għandu jiġi ġestit dan is-settur permezz ta' ħafna aġenziji tal-istat jaslu regoli differenti, regoli ma tantx huma trasparenti. Anzi, pjuttost huma arbitrarji mod partikolari eh, l-applikazzjoni tagħhom permezz tal-operaturi dan huwa arbitrarju għall aħħar ġifieri hemm bżonn ta' xi tip ta' armonizzazzjoni fuq l-approvazzjoni ta' tip. 10% tal-prezz ta' disin ta' eh, vetturi bħalissa huma dovuti għal fatti li produttur irid jitratta ma' ħafna eh, regoli differenti issa jekk vettura tiċirkola biss fit tlet pajjiżi mela din iċ-ċifra titla' minn 10% għal 30%. Aħna għandna bżonn ta' dan e, e, l-ispazju Ewropew waħdini għat trasport. Wasanna fit-tielet pakket issa nittamaw illi ir-rekwiżiti e, jiġu approvati u mbagħad kellna bosta strumenti Eh, ħansi tranki rikas li tkopri l-interoperabilità bejn is-sistema tal-ferrovija attwali u dak li aħna nixtiequ li tkun. Problema hija li din ma ġietx trasposta mill-Istati membri b'din il-proposta l-ġdida, il-Kummissjoni qiegħda tipprova tilħa għanijiet modesti ma realistiċi tnaqqis ta' 20% għal kumpanija li tinkorpora ruħa u tikseb sem taħħa fis-suq u nippruvaw innaqsu bl-istess ammont ġifir 20% eh, perjodu ta' żmien u l-ispejjeż li effettwaw il-produtturi biex huma jiksbu iċ-ċertifikazzjoni qed nippruvaw eh, nallokaw 5,000 miljun euro dana nittamaw li eh, jgħin l-operaturi biex issaħħu il-rwol ta' tmexxija tagħhom fl-industrija din ukoll nippruvaw illi nofru eh, salarji deċenti lil ħaddiema rridu nikkonsolidaw l-aġenzija u niżguraw illi forsi ikonna sistema ta' one-stop shop għal ħruġ tal licenzi u għall-approvazzjoni tat-tip tal-karozzi jekk l-affarijiet ikunu faċli għall-operaturi. Irridu governanza sempliċi għal din l-Aġenzija partikolari riforma ta' standards nazzjonali biex neħilsu minn dak li huwa żejjed u dak li huwa kontradittorju. Essenzjalment aħna rridu li jkun hemm operazzjoni waħda li telep l-ostakoli kollha li jaħdmu kontra il-ferroviji u rolling stock u nizguraw illi aħna jirna xilna Eh, nejnu lil eh, niskuraw illi il-fix machinery eh, sabiex nkunu nistaw li nkunu konformi ma' direttiva dwar is-servizzi. Il-qofol hawnhekk huwa il-kellima jgħid l-interpretu qiegħda titkellem maġġel ħafna. Jiena se nikkonkludi, però ehm, ħanaraw x'nistgħu nagħmlu hawnhekk. Sinjura, l-interpreti tajtilom nifissom għax għati provaw il-laħqu miegħek, forsi tista' tikkonkludi daqsxejn iktar bil-mod napprezzaw. Mela ħanala billi najt illi wara l-idejat kollha illi ġewna f'moħħna aħna ma rridux illi jkun hemm xogħol li jsir xogħol doppju, irridu iktar innovazzjoni, iktar riċerka biex dan ikun ukoll integrat fil-proċess u nittamaw illi dan it-tieni pakket fuq il-ferroviji jgħaddi hija sfida, sfida l-Ewropa kollha. Naħseb illi għandu rwol importanti ħafna eh, fil-moviment fil tal-persuni, tal-merkanzija u anke fis-sostenibilità Ija nittama eh, nisguraw illi il-ferrovija tgawdi mill-vantaġġi kollha li jistoqilha u eh, illi dan ukoll permezz tal-investiment u l-innovazzjoni. Jekk namlu dan kollu, nkunu għamilna avvanzi kbar il-qoddim. Iva, grazzi għajt il-President, kieku kont għamlek il-biraħ war nofsinar, eh, kont eh, naqtalek li mek fin-nof sax tkellim tiktar mill-li suppost. Is-Sur de Grandes. Naħseb ħara ħantik ħantik erba minuti għax dal-waqt niqfu għal-btala tas-sajf. Erba minuti ħa. Iva, grazzi ħafna, Sur President. Interessanti illi wieħed jisma l-passjoni, l-ambizzjoni, il-klim u l-analiżi illi għamlet ir-rapporter. Dak uh, imma hemm ukoll realtà li m'għandniex ninsewa. Iva, rridu nkunu ambizjużi imma irridu nkunu realisti. Għallek forsi rridu nkunu naqra iktar realistiċi bejn dak li rridu namlu u dak li nistaw namlu. Naħseb illi wara dak li smajna jiderċar ċar illi hemm bżonn illi napprovaw pakkeġġ ġdid dwar il-ferroviji illi se jagħmel tajjeb għad difetti li kellu dak ta' qablu u jwassal għal iktar armonizzazzjoni u iktar kompetittività għal settur tal-ferroviji. Mandi ebda dubju illi hija idea tajba li l-miżuri kollha li ġew proposti jitflu fis-seħ, imma l-istrument li qed nħarsu leħ bħalissa irrid iridu nqisuh bħala ħaġa sħiħa s-sigurtà, l-interoperabilità u dak kollu illi joħroġ minn dawn l-aspetti iktar kompetenzi għall-Aġenzija Ewropea u minn dik il-perspettiva dak li qed il-Kummissjoni u dik, dak li qalet il-rapporter ukoll huwa ambizzjuż għall-aħħar. Il-Komissjoni edha taċċetta il-prinċipju ta' sussidjarjetà fuq xuħut minn dawn l-aspetti ta' jepwis l-abbozz ta' direttiva fuq l-interoperabilità. Hawnhekk eh, aħna nasbu illi hemm bżonn li naqsmu l-isforzi biex natu appoġġ finanzjarju l-innovazzjoni fil-settur tal-ferroviju definizzjoni eh, li jeżistu fl-artiklu 2 ukoll hemm bżonn li jkollna xi tip ta' reċiproċità, rikonoxximent reċiproku bejn l-istati membri uh, fil-proċessi ta' notifika u taħruġ tal-liċenzji. Jiena naħseb illi jekk aħna se niċċentralizzaw kollox taħt aġenzija waħda ma nafx għandi dubji, irridu naraw uh, kemmu ta' min li konna is-sussidjarjetà taħt 20 u 21 u il-proposti fir rigward tal-kommerċializzazzjoni ta' vetturi għal rolling stock għas nazjonali nazzjonali dan forsi iva jista' jaħdem. Mela allura ma, ma jkonniex għalfejn ikonna biss l-Aġenzija biss Ewropea nistgħu ninvolvu kol l-Aġenziji nazzjonali għaliex le. Imma għaliex għandna natu drittijiet esklusivi lill-Aġenzija uh, eh, fir rigward ta' uh, assi fissi u makinarju fiss, ma naħsibx li din hija idea tajba. Enerġija, infrastruttura, is-sinjalizzazzjoni, jekk kienu traffiku biss nazzjonali għalix ma nħallux mela l-Aġenziji Nazzjonali eh, jitrattaw madan kollu, ta' min jiddiskuti din l-idea, issa dwar trasposizjoni ta' din id-direttiva. Jekk il-Kommissjoni trid tkun ambizjuża, iva, il-rapportet tkun iktar ambizjuża fil-rigward tal-kompetenzi tal-Aġenzija għajdu IVA sena biss għall-implementazzjoni ta' dan kollu dak huwa iktar ambizjuż eh, minn dak il qalet il-Kommissjoni U dan jista' jwassal għal pis eżaġerat mhux biss fuq l-Aġenziji Nazzjonali u l-Imprizi Nazzjonali ma għall-Aġenzija Ewropea nfisha. L-Aġenzija se jkollha iktar responsabilta, eh, bżonn li kollha iktar personali mħarreġ kif suppost u biżiet ħin biex tadatta ruħa situazzjoni ġdida. U nikkonkludi li dan il-rekwiziti tar-raba pakket huma jirrappreżentaw sfida u l-Kommissjoni rapporter qed ikun ambizzjużi aħna eh, lesti illi intuhom daqqatit eh, fil-ftit li nistaw, fil-possibiltajiet li għanna sabiex ikonna eh, suq tal-ferrovija wahdini biex naslu biex namluħ realtà imma hemm bżonn ta' trasparenza u iktar kwalità ta' servizzi offruti lil passiġġieri. Is-Sinjura Ajala Sender. Grazzi ħafna, Sur President. Iva jena nishtiq nifraħ li rapporter għall-interess li wriet u għall-impenn ukoll li eh, wriet f'dan lejn dan is-suġġett u anki il- pakket fejn ir-rapporti kollha jagħmlu parti minnu għan netwerk ġenerali ta' ħafna kwistjonijiet differenti l-interoperabilità hija importanti rridu nħarsu lejn l-aspetti tekniċi tagħha, imma fl-modi intużat biex tiġustifika ħafna ostakoli, ħafna rezistenza minħabba protagonisti storiċi f'dan il-qasam u anki minnaħat tal-gvernijiet Jina naħseb illi eh, b'dawn l-standards il-ġodda qed nippruvaw eh, nelbu dawn l-ostakoli, sinerġija tal-ostakoli, eh, qed nippruvaw nelbuhom dan kollu ngħaddu għal iktar armonizzazzjoni, ikonna iktar valur miżjud Ewropew biex forsi l-Aġenzija ikolla iktar saħħa biex tejna nelbu din ir reżistenza kollha li għadha teżisti imma irridu nammettu kol illi jeżistu xi riski għanna l-ambitu fejn joperaw l-Aġenzija Nazzjonali mbagħad dak fejn topera l-Aġenzija Ewropea iva aħna naqblu illi għandu jkonna viżjoni Ewropea jew passaport Ewropew għal rolling stock fl-Ewropa. Ġifiri, pero f'xi mod għandna żewġ elementi li qegħdin jaħdmu eh, qegħdin jikkompetu kontra xulxin. Forsi l-Aġenzija Nazzjonali jistgħu jkollhom eh, skadenzi ta' żmien iktar osra, forsi xi kultant ikun aħjar illi l-affarijiet ix-xogħol isir minnhom f'ċerti ċirkostanzi ovvjament aħna eh, naqblu illi l-Aġenzija Ewropea ikolla iktar saħħa, eh, forsi tista' jkollha seta' wkoll li tissanzjona Imma l-Aġenziji Nazzjonali u koll għandhom forsi eh, jizommu xiftit mis-setat li jixtiequ iżommuhom. Jena nistiden lill-Kummissjoni u forsi l-Aġenzija tista' twiġibni eh, u tajdu li huwa se jkun possibbli eh, fil-kontest ta' ċertifikazzjoni illi konna armonizzazzjoni ta' ċertifikazzjoni għal rolling stock forsi nistaw niprioritizzaw għal rolling stock transnazzjonali namlu dan fuq livell Ewropew għaliex le. biex ma jkollux eh, jiffaċċa ostakoli fuq livelli iktar baxi ġifiri eh, viżjoni Ewropea għal rolling stock transnazzjonali. Eh, dan huwa każ ftit differenti minn każijiet oħrajn u jeżistu ostakoli u kummissjoni tkun lesta illi tiftaħ grupp ta' ħidma fuq l-interoperabilità ta' servizzi, għarruċ tal-biljetti, eccetera, biex ikopru kol aspetti ta' accessibilità u kol kif għalet il-rapporteru fl-ħarnet, nitlob l-Aġenzija tajdinna jekk għal dawn l-izviluppi ix eh, l-esta illi tqis aspetti soċjali trade unions u eh, ċertifikazzjoni għal rolling stock għal ċertu finijiet għal ċertu użi se jkollu dan se eh, jitqis il-kontribut tal l-aġenti soċjali fil-flissar ta' dawn id-deċiżjonijiet. Għanna <laughs> noch einen Ja, vi għam eben di situazzjoni. Issu Kramer. Hawnhekk għawna situazzjoni minn talina Lisbona u għet jista' jmur bil-ferrovija, bil-basmenti, e anka bil-rota jekk jekk irid, imma le mhux bil-ferrovija, ma jistax imur bil-ferrovija. Għanna kull tip ta' metodi fl-Ewropa u kull tip ta' sistemi ta' senjalazzjoni, imma s-sistemi tagħna huma differenti dan huwa l-messaġġ fl-Ewropa, din hija xejra fl-Unjoni Ewropea. Aħna rridu illi konna aktar Ewropa, imma qegħdin naraw żvantaġġi u problemi b'aktar Ewropa, imma xorta dan huwa l-prinċipju komuni. Jiena naħseb illi l-awtoritajiet tal-ferroviji huma dawk illi fil-pajjiżi tagħna ma jarawx lil mill-frontieri tagħhom. Iżda xi wassal? Għaxi xi wassal dan dan jiswinna l-flus u jekk aħna rridu ngħaddu mit-triq għal binarji għal ferroviji rridu niżguraw illi aħna niġġieldu it-tibdil fil-klima u bekk il-ferroviji iva huma mezz ta' trasport importanti u għabbażi tal-esperjenza tagħna aħna nafu illi E, biex ferrovija tiġi approvata fl-ewwel stat, imbagħad tiġi approvata fit-tieni stat tieħu sentejn addizzjonali u miljuni ta' euro addizzjonali. Aħna erba' snin kon konna qegħdin nitkellmu dwar l-approvazzjoni e, kullimkien tal-ferroviji. Ġifiri, kull ferrovija li tkun approvata fi stat membru tiġi approvata b'mod awtomatiku fi stat membru ieħor sakemm ma tinnata xi ġustifikazzjoni għaliex ma jkunux jistgħu jiġu approvati. Iżda dwar dan kont nitkellmu erba' snin ilu u s'issa għadu ma ġara xejn. Għanna ir-raba pakkett ferroviarju u rridu niżguraw illi din id-darba nġibuha żewġ. L-Aġenziji Nazzjonali, l-Aġenzija Ewropea jridu jaħdmu id fit imma dak li rridu aħna u dak li jrid. Dak li trid ir-rapporter huwa li jkollna post wieħed Nirridu naħdmu ma' aġenzija waħda. Madwar 20 u aktar fil-mija eh, ta' deċiżjonijiet jittieħdu fuq livell nazzjonali. Iżda l jarej, Aġenzija Ewropea l-Ferroviji, suppost illi għanda għalija rridu nirrikorru l-ewwel. Meta nitkellmu dwar ħaġa internazzjonali fil- trasport blajru, hemm l-istess ħaġa, hemm kontratti speċifiċi mal-Aġenziji Nazzjonali dwar x'inhu l-kompetu tagħhom. Iżda hawnhekk l-era hija l-Aġenzija ewlenija u l-ewwel aġenzija li wieħed irid korja għaliha jekk ikun hemm xi disgwit. Din mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn fl-Ewropa. M'għandix tkun hekk. Sa dwar il-kompetenzi tal-kumpaniji, tal-managers, tal-infrastruttura, l-industrija huma jridu jaqdu rwol importanti, jridu ninvolvuhom. Min jiddeċidi għandu jieħu għandu jerfa responsabilta għad-deċiżjoni. Għaliex ma jkunniex karozzi illi jkunu jistgħu jiġu approvati fil-pajjiżi tagħna u jekk ħaġa tmur żmerġ il-produttur eh, jirtira l-karozza missu. Ek, ek jaħdmu l-affarijiet, il produtturi rrit jerfa' responsabilta jekk l-affarijiet imorru zmerċ irridu jirtiraw il-karozzi u l-istess għandu japplika għal ferroviji. Surdzile, grazzi Brian, jena u koll, nishtiq nirringrazzja l-rapporter, għatħejja tija fil-rapport, taħħa fil-rapport, għalix saħ dwar l-affarijiet li fl-opinjoni tagħhom importanti jiena mhux se noqgħod nidħol fid-dettall għaliex jiena qed niddiskuti kemm ir-rapport ta' Sur Kramer kif ukoll ir-rapport tiegħi. U bekk hawnhekk nixtieq nisħaq biss dwar xi affarijiet kif nafu dan il-proġett ta' interoperabilità bħalissa jinsab fl-istadju ta' ftehim politiku u bekk hija alternativa pjuttost tajba li jina sabiex inkomplu fil-kooperazzjoni tagħna mal-Kunsill dwar kwistjonijiet tekniċi. Issa hawnhekk. Nixtieq nitkellem dwar xi aspetti. Sistemi uniċi ta' reġistrazzjoni tal-vetturi ta' trasport u approċċ waħdieni għaċ ċertifikazzjoni tal-magni u l-vetturi ferroviarji. Hawnhekk f'parti mill missu Ewropew qegħdin naraw sfidi, qegħdin naraw ostakli, għaliex dan? Aħna, morna, zorna li għarej, ftit ta' zminilu, u rajna, ridna naraw bajnejna x'informazzjoni hemm disponibbli hemmhekk. U indunajna illi frigwar ta' bnadi izolati ta' suq u ma mandomx idea, ma jafux qed jiġri, u mhux ser kollom idea għaliex meta niġu, meta jiġu relazzjonijiet tagħhom ma' pajjiżi terzi għal eh, binarji bejn 50 u 30 mm u l-vetturi illi vetturi ferroviari li ġi użati fuq dawn il-binari huma ma jistax ikollhom database tajba. Għaliex eh, din l-informazzjoni tiswilhom il-flus meta huma jindirizzaw vetturi ferroviari minn pajjiżi terzi, operaturi terzi. Dwar il-magni situazzjoni hija aktar faċli għaliex il-magni ta' pajjiżi terzi ma jaqsmux il-frontieri tal-Ewropa eh, ta' sikwit u jekk irridu flessibilità hawnhekk u jekk irridu li konna eh, perspettiva pragmatika sabiex nistabilixxu d-database aħna irridu nevitaw illi konna l-effett opposta u nifdaw niswi imbeda izolati dawn huma dettalji li aħna nistgħu ntejbuhom nifdan l-abbozz jiena ma narax li jista' jkun hemm xi ostakli kbar li jistgħu jxekluna milli nsibu soluzzjoni. Grazzi. Signora ma jista' żewġ minuti. Grazzi, Brian. Aħna għanna prinċipju fl-Unjoni Ewropea li għanna movement ħieles tal-personi servizzi, prodotti, xi ħaġa li tidher sabiħa meta naqrawha iżda jiena naħseb illi għalkemm ma naqbilx miegħu dwar eh, fuq kollox xina naħseb għandu raġuni sur Kramer. Tista' tivvjaġġa bir-rota, bil-dajsa, mod faċli iżda bil-ferrovija le, mhux daqshekk faċli li tivvjaġġa. Aħna qegħdin nitkellmu dwar is-suq eh, Ewropew tal-ferroviji. Iżda bażikament l-istati membri kulħadd ifendi għarrasu, rasu jekk naraw eh, kif kif hija mibnija l-infrastruttura naraw illi l-ferroviji ICE tal-Ġermanja ma jistawx eh, jużaw l-infrastruttura fl-Ewropa u ma qegħdin jippruvaw jevitaw illi dawn ikunu jistaw jużawa. Qegħdin naraw illi kulħadd jagħmel li jrid un mbagħad ikollna Għanna kell differenti hawnhekk fil-binarji. Nafu li me l-Parlament Ewropew irnexxielu jaqat id-Deutsche Bahn u l-SNCF. U organizza avveniment fejn huma kienu flimkien għal ejjew nifqu eh, nitkellmu biss ejjew nagħmlu xi ħaġa fattibbli nittama li bil-raba pakket ferroviarju ħanamlu xi progress u ħanikzbu xi ħaġa. U l kol neħdu xi ħaġa minnu nejxu fejn nejxu. Sur Parnjo, żewġ minuti. Forsi issa l-essenzi jaf se jitkellem. Ġils, żewġ minuti. Uh, President. Sur President, l-użu tal-rolling stock ħafna drabi huwa twil wis, jisfab wis flus u e, jagħmel is-sistema tal-ferroviji ineffiċjenti. Kif qal ir-rapporter aħna naqblu mal-Kummissjoni li tixtieq tkompli e, tagħti tati iktar responsabiltajiet lill aġenzija e, biex toħroġ l-approvazzjoni qabel ma jibdew jintużaw il-vetturi. Il, il, il vetturi Is-soluzzjonijiet proposti fil rikos ta' din id-direttiva fuq l-interoperabilità mumiex eh, mhumiex adattati fil-ferma tiegħi minn flok ma naraw kif huma maqsumin il-kompetenzi bejn l-Aġenzija tal-Ferrovija Ewropea u l-Awtoritajiet Nazzjonali tas-Sigurtà naħseb ikun aħjar li aħna eh, naraw iktar x'inhuma l-proċeduri ta' awtorizzazzjoni biex eh, inneħħu l-ostakoli Danna iġifiri irridu natu l-Aġenzija Ewropea rwol ta' interface waħjini bejn l-Aġenziji Nazjonali Nazzjonali ta' Sigurta u dawk li jissorveljaw kontrollaw il-proċeduri l-Aġenzija Ewropea għanda issir il-one-stop shop għal li għandu xaqsam l-autorizzazzjoni tal-vetturi illi se jaqsmu għalmenu frontiera waħda l-evoluzzjonijiet kollha l-oħra tar-rwol ta' din l-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea Mbagħad iridu jiġu evalwati fid dettall u inqis dejjem fid-dawl tar-riżultati ta' din ir-riforma kif għadna qabel id-evoluzzjoni ta' responsabilità operattiva tal-Aġenzija u t-transizzjoni ta' kompetenza ta' tfassil ta' test normativi għall-evalwazzjoni ta' talbiet ta' ċertifikat irid issir fi żmien ta' tranzizzjoni eh, sodisfaċenti biex l-Aġenzija tadatta ruħal dan kollu aħna rridu jiena rrid ukoll uh, napprova l-emendi sebajn u seba u sebajn. Michael Kramer gesagt haben. Äh, Il-kellim li jmiss, Iva Grazi Presidenti naxtaqt naqbel ma dak li intqal mill-kellima ta' qabli. Irdu nifukaw fuq l-aspetti ġenerali tal-industrija tal-ferroviji. Hemm xi ħaġa li ma tintqalx spiss. Ġifieri il-ferroviji, il-kumpaniji jistgħu jimpjegaw ħafna persuni. Anke fl-industrija fl-Ewropa naraw li jistgħu jimpjegaw aktar persuni. Bħalis qegħdin nisportaw biss madwar 20% tal-prodotti. Iżda madana kollu il-settur tagħna huwa settur ewlieni fid-dinja. Issa qegħdin nistennew kompetituri kbar li jidħlu fis-suq miċ-Ċina u mill-Ġappun u bekk irridu niżguraw illi konna biżejjed fondi għar-riċerka sabiex il pajjiżi kollha jkunu jistgħu jibbenefikaw irridu naqdu r-riċerka wkoll illi qed issir eh, f'bosta pajjiżi ħalli ma jkunniex ħafna trufijiet. Irridu niżguraw illi konna strument ħalli namlu riċerka li tkun waħda aktar effettiva. U apparti riċerka irridu l-impjiegi u impjiegi kwalifikati fi Franza, Ġermanja, l-Polonja għanna nuqasta technicians ta' livelloli u fil-ġejjeni se tkun ħaġa aktar diffiċli li niksbuha iżda jekk ser inkomplu. Insibu dawn il-problemi għaliex ser ikonna standards differenti f'pajjiżi differenti ser ikun diffiċli li persuni jkunu jistgħu jiċċaqalqu fl-Ewropa. Jiena naħseb li aħna rridu naħdmu sabiex intejbu l-industrija tal-Ewropa permess ta' riċerka u kol possibilta illi l-impjigi kunu mobli dawn huma affarijiet li rridu nżommhom u dimajnejna meta nitkellmu dwar dawn is-suġġetti. Grazzi qabel ma nistieden lill-Kummissjoni sabiex titkellem jiena nixtieq ngħid tejn. Jekk qed nitkellmu biss f'termini tal-ferrovija, ejjew ninsew il-politika naf li hija diffiċli fil-Parlament li dan isir. Iżda jekk qed nitkellmu f'termini ta' ferrovija biss dawn it-tlet rapporti dan il-pilastru tekniku forsi huma huwa l-aktar aspett importanti mill-pakett tal-ferrovija għaliex jekk aħna ma jkonniex dawn il-kapacitajiet tekniċi fl-interoperabilità kif ukoll is-sigurezza, Ma nistawx niksbu riżultati fi bnadi oħra u bekk huwa importanti illi natu widen għal dak illi qegħdin jgħidu l-membri dwar dan u bekk dawn it-tlet rapporti għalija. F'termini stretti tal-ferrovija huma l-aktar rapporti importanti. Jiena nifhem illi fil-rigward ta' tmexxija, l-gvernanza, hemmhekk iva ser tfetx il-politika u kulħadd ikun jista' jara bajnejh. Iżda, hawnhekk irridu naraw kif nistgħu niksbu l-interoperabilità kulħadd kellem ma jkellek għal illi ma jagħmilx sens illi hawnhekk nisabu fis-sena 2013 u għat ma nistawx ikonna ferroviji li jaqsmu il-frontieri. Il-bniedem tela l-qamar fl-1969 u aħna fl-2013 ma nistawx naqsmu l-frontieri. Aħna fl-Europa Aħna l-mexxejja fit-teknoloġija tal-ferroviji. Iżda jekk irridu inżommu il-pożizzjoni tagħna, aħna rridu dawn irridu dawn l-ostakli tekniċi nazzjonali għaliex qed ixekluna hawnhekk. Nistgħu nofru ħafna iktar lill-industrija. Ser nispiċċa billi ngħid punt wieħed u forsi smajtuni namel dan il-paragun imma jekk l-avjazzjoni ċivili kellhom l-istess regoli, l-istess regolamenti eh, li għandhom il-ferroviji, għandu s-settur tal-ferrovija bħalissa, mela allura lebda Airbus, lebda A320, lebda A300 la Eh, l-ebda A380 ma seta it-tir fl-Europa jkunu għad zgur kieku għadhom qed ifittxu li jiksbu l-approvazzjoni ċertifikazzjoni u dan huwa l-akbar ostaklu illi għanna bħalissa u li rridu nelbuħ. Jiena nemmen li jekk aħna nelbu il-problemi tekniċi u nwettqu din l-interoperabilità minnajr għatma nikompromettu fuq is-sikurezza żgur ma jkisser jitkellem dwar dan dal-waqt mela bekk iva naslu sabiex niksbu it-mexxija l-gvernanza jiena napprezza illi bħala persona politika hemm dawn l-aspetti wkoll involuti imma dawn it-tliet dossiers huma kruċjali jekk aħna fi żmien eh, sentejn oħra ma rridux li jkollna il-ħames pakket ferroviarju u s-sitt pakket ferroviarju. Hawnhekk il-qofol tal-kwistjoni, hawnhekk jinsab il-qofol tal-kwistjoni, sinjuri. Ħames minuti hekk joġbok is-sur pakkem il-Kummissjoni. Grazzi President, grazzi tal-li ukoll eh, tkellimt dwar xi ħaġa li naqblu magħha aħna bħala Kummissjoni. Grazzi lis sinjura Bilba wa rapport tagħha. Il-kollegi qalu illi ir rapporter eh, u aktar ambizjuż, aktar ambizjuża mill-Kummissjoni u dan bixxira u hekk hekk u jiena nappoġġa dan ir-rapport fl-ambizzjoni kollha tiegħu. Nixtieq nagħmel ftit kummenti dwar l-emendi illi ġew preżentati f'dan ir-rapport li l mill-arkitettura ġenerali illi tikkonferma u tiżviluppa l-approċ tal-Kummissjoni jina nishtiq insemmi l-ewwel punt fejn ir-rapporter isaħħaħ ir-rwol tal-Aġenzija sabiex ikkonna li RTMS dan diġa diskutajni qabel nafu li dan l-aspett huwa aspett diffiċli ħafna fil-Kunsill jina Nemmen il ma' rapporter u mal-membri illi l-Aġenzija trid tawtorizza il-Trackside ERTMS jekk aħna irridu ERTMS illi tkun interoperabbli. U bekk iva aħna nilqaw din l-emenda. Jena nilqaw koll l-emenda dwar il-reġistru uniku tal-vetturi dan ikun strument b'saħħtu aħna niffaċilitaw il-maniġar omogenju tal-vetturi konformità mal-responsabilità dejjem tiżdied u l-autorizzazzjonijiet, mbagħad hemm punt ieħor li nixtieq insemmi li ma tantx ħareġ dalodu imma jivarajnih il-darba li għaddiet. Il-kwistjoni ta' riżorsi għall-Aġenzija. Dan jista' jkollu impatt fuq ir-riżorsi illi għadhom mhux parti mill-statement finanzjarju tal-Kummissjoni imma aħna konxi illi ġala darba jitlest tal l-ħidma jivarridu nirrevedu l-statement finanzjarju biex naraw eh, jekk għandix biżejjed riżorsi sabiex l-Aġenzija tkun tista' taqdi l-kompitu tagħha. Dan l-approċ aħna nilqaw. Nilqaw ukoll il-tnaqqis tal-perjodu ta' tranzizzjoni, forsi nista' nisħaq dwar dan il-punt ukoll. Il-proposta tal-Kummissjoni rad bir-reqqa il-fażi ta' tranzizjoni għall-Aġenzija jiena żgur illi eh, dawn is-sentej illi ġew proposti bħala perjodu ta', tranzizjoni ser ikunu biżejjed sabiex l-Aġenzija tkun tista' tirranka l-Aġenzija bil-mod il-mod tipprova eh, tibda tagħti l-permessi li innaqsuha għal sena forsi mhux impossibbli f'termini operattivi imma dan għandu jkun il-punt ta' tluq fi dialogu illi ser jibda mill-Kunsill aktar tard. Imbagħad fid-diskussjoni jiena nixtieq nikkummenta dwar żewġ punti. L-ewwel net il-proposta sabiex ikonna grupp ta' ħidma dwar l-interoperabilità u l-aċċessibilità illi saret mis-Sinjura Jala Sender. U hawnhekk nikludu wkoll il-ħruġ tal-biljetti dwar l-aċċessibilità l-Aġenzija għadda kemm wetqet hidma sabiex taġġorna l-STI dwar l-aċċessibilità u issa dan ser jiġi indirizzat fil-Kumitat għar-Riskju u ser ikonna biċċa ta' leġislazzjoni aġġornata dwar l-STI u dan ser isir aktar tard din is-sena. Bekk kollox ser ikun kopert u l-kollegi lesti li diskutu dan il-punt ma' Sinjura Jala anke f'rigward ta' ta' biljetti għadna ma ksibniex daqshekk progress fl-aġġornament tal-STI imma bdejna l-ħidma tagħna u lesti li naġġornaw il-kollegi dwar dawn il-kwistjonijiet. Imbagħad dwar is-sussidjarjetà u r-rwol tal-NSA l-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Sikurezza l-era ovvjament trid taħdem jitfit, taħdem mill-qrib mal nsa u jista' jkun hemm xi eh, punti xi setturi fejn l-NSAs jistgħu jibqgħu kompetenti forsi fl-infrastruttura fejn l mhumiex marbuta mal-IRTMS u fil-Kunsill wieħed mill-approċċi kien illi jħallu ftit tal-kompetenza għall NSAs għal Rolling Stock nazzjonali. Hawnhekk nixtieq ngħid illi iva illum il-ġurnata hemm Rolling Stock nazzjonali purament nazzjonali imma fil-kuntest ta' Zona ferroviarja unika Ewropea dejjem integrata, jiena naħseb li ser ikun hemm dejjem anqas rolling stock nazzjonali u bekk huwa importanti l-applikant dejjem ikollu l-għażla illi jażel bejn l-NSA u l-ERA anke għal dan it-tip ta' rolling stock. Grazzi tassew. Grazzi tassew. Iżda skunx ta' forsi tarġa' intervjeni fil-qosor jekk tista'. Iva, grazzi President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lil kollegi għall interventi tagħhom. Jiena nixtieq nħares lejn affarijiet pożittivi. L-ewwel net ilkoll naqblu li għamilna pass il qudiem fl-interoperabilità iżda dan qed jagħti lok qed iwassal għal bosta problemi. Palissa għandna il-sostenibilità, l-innovazzjoni, l-ħolqien tal-impjiegi fl-Ewropa l istatwila twila ma tispiċċaqat iżda għandna problema u bekk Irridu noqogħdu attenti meta nindirizzaw dawn il-problema għaliex inkella ser inkunu qegħdin nitilfu il-ħin. Jiena insodisfatta li qegħdin nippruvaw nagħmlu progress, għandi analiżi ċara iżda l-kwistjoni hija hawnhekk kif ser insaħħu l-Aġenzija Ewropea. Dan mednieħx b'mod ċar fir-rapport fl-ewwel stadju iżda irridu niżguraw illi l-Istati membri ma jkollhomx biss perjodu ta' żmien tranzizzjoni imma programm ta' ħidma illi għandhom skadenzi eh, għalli għarej. Aħna irridu nistabilixxu il-kompetenzi sabiex inkunu nistgħu nelbu il-problemi illi naqblu dwarhom. Iva naqbel illi rridu ninġabru flimkien il-tlet persuni li qed ifasslu r-rapporti sabiex ikun hemm ċertu konsistenza f'dan l-eżerċizzju. Irdu nagħmlu dan ukoll meta nindirizzaw l-ekim sejħa network, networks iżolati. L-Ewropa trid tkun kompetittiva, diġà hija kompetittiva, ma irridu nkunu aktar kompetittivi. Qegħdin nitilfu il-flus minħabba id minn fl-approvazzjoni tat-tip. Irridu nilliberalizzaw is-swieq. Niftħu is-swieq tlifna il-flejjes minħabba il-telf ta' impjiegi, il-telf ta' żmien. Dawn kollha rridu nqisuhom għaliex kollox jiswa l-flus wara kollox. Sakemm aħna ma naslux għal deċiżjoni darba l dejjem. Nixtieni nirringrazzja l-Kummissjoni għal l-analiżi tagħha. Jiena qed nitlob sabiex il-persuni iżommu mal-pożizzjoni tagħhom għaliex iva hemm bżonn ta' determinazzjoni. Irridu niżguraw illi aħna ma nibżawx illi niftħu aktar is-suq. Araw x'ġara fil-pajjiż tiegħi, aħna elibna il-biża. Il-biża illi għandna bħala istituzzjonijiet, bħala dinja politika jekk aħna nelbu il-biża il-koll nistgħu nigwadanjaw xi ħaġa neħtieġu Ewropa li tista' tiġġieled l-isfidi globali, iċ-Ċina, l-Ġappun huma kompetitturi illi qed jaġlu ġmielhom. Jiena naħseb li lesti illi dan nagħmluh aħna tim ta' nisa u bekk il-kuraġġ mhux nieqes u nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-interventi tagħhom. Grazzi tassew, issa ngħaddu għal punt li jmiss is-sikurezza ferroviarja fidejk, Michael, Sur Kramer, 5-6 minuti, jekk joġbok. Ja, Sicherheit ist natürlich wichtig. Grazie. Il-sigurta hija ħaġa importanti u meta inħarsu lejn sigurta għandna 80,000 imwiet fit-toroq Ewropej ma tantx tisma' bihom fil-mezzi ta' xandir, però meta ikun hemm imwiet fil-ferrovija tisma' u kif mill-snin sebbajn passiġġieri kilometri għal xaqsam eh, vjaġġati naqs tżdiedu għal 30 miljon fuq sigurta l-ferrovija hija eżemplari u jekk ikonna l-istess regoli għat-toroq Palma kena l-ferroviji ħadd ma jkun jista' jisuq. U dan joħloq zbilanċ. Nimwiet dejjem ħaġa ħażina, però din ħaġa li ovvjament irridu naħdmu fuqha. Sigurtà hija importanti dan ifisser li operaturi kulħadd fis-settur ferroviarju, l-industrija tal-ferroviji, l-awtoritajiet ta' kontroll kollha jridu jaħdmu flimkien. Jider l-industrija tal-ferroviji issa hija iktar organizzata fuq livell Ewropew milli fuq livell nazzjonali għal daqstant għandna bżonn Aġenzija Ewropea għal ferroviji, għandna bżonn kooperazzjoni mill-qrib ma' kull minnu valut. U dan it-tlet oqsma għandhom jaħdmu jitfit u għandhom jinaqdu fl-imkien. Għanna bżonn ċertifikat individual ta' sigurtà li joħroġ mill-IRA. Imma l-awtoritajt nazzjonali ovvjament għandu jibqa jkollhom responsabiltajiet, però nitkellmu fuq uh, single window ordinaw kif uh, se jikkoperaw għanna nħarsu lejn l-intjarajru kif għatta jabħaf ninti Brian, xi ħaġa li trid tibda mill-bidwa li x-sistemi ġa jeżistu. Meta jkollna uh, sistema ta' ferrovija provata kun dan joħloq anqas pejjeż ikonna sistema individwali Ewropea nifrankaw il-flus, nifrankaw il-ħin, minna jifranka kullħat, minna jirbaħ kullħat, u għat kważi skandlu li għat ma diskutajni dan li għalet kun l-autorita individuali responsabili regolamenti nazzjonali jidentifikati palessa għanna 1200 dispozizjoni fl-Europa. Imbagħad hemm ir-regoli mhux miktuba li kulħadd isegwi sempliċement għax draw jagħmlu hekk. Jidher li l-Kommissjoni ħadet l-ewwel pass sabiex jitranġaw l-affarijiet u ma jkunx u dan ifisser li dawn ir-regoli notifikati biss ma validi. għanna sistemi differenti għal dwar fejzu differenti. Għanna bżon iktar streamlining u għadna u koll illi prodotti perikolużi mux għandhom jiġu trattati separatament u konna qed naħdmu fuq dil biċċa xogħol tal-ferroviji għal 20 sena. Għalfejn għandna bżonn iktar skadenzi, aħna rridu nħeġġu l-awtoritajiet nazzjonali sabiex eh, jibdew jaħdmu jxamlu l-kmim għal daqstant għanna bżon skadenzi osra id-diskutejna u kol il kultur ta' sekuta anonima jina esperienzjaj dan f'Berlin it-tremżin kollu jibdlu l-liġi u ħadd jiksru l-liġi u ħadd mu responsabbli l-operatur jaf iva qed niksru l-liġi imma jekk tmur eh, dim il-kap tiegħek illi huwa involut fi ksur ta' liġi, minn tispiċċa titlef ix-xogħol. Għal daqsant għandna bżonn possibilta ta' whistleblowing anonimu. Dan fl-interess tas-sigurtà. Ejja ma ninsewx l-esperjenza tal-passat. Għanna sistema individuali li tapplika għal 6000 km imma m'għandniex eh, single locomotive li tintuża fuq daw 6000 eh, km ta' binarji jekk konna sistema unika l-Ewropa dan ikun irħas l-industrija diġà hija sigura ħafna meta qabla mal-modi oħra ta' trasport, irridu nagħmlu sistema aktar sigura aktar Ewropea. George, il-kjoġbok fissam il pp grazzi, President. Dan ġi diskus ħafna drabi fil-passat, għanna bżon niktar minn għas Ewropa, jina naħseb illi il-koll naqblu ma' aktar Ewropa. U f'termini ġenerali nista' naqbel ma' Sir Simpson illi qal illi. U dan għattu jien ukoll għandna bżonn interoperabilità totali u hemm bżonn nelbu ostakli tekniċi inkella mhux se jkollna kompetizzjoni reali. Għal daqstant naqbel illi dawn it-tlet proposti mill-Kommissjoni u hawnhekk qed nitkellem f'termini ġenerali Dawn it-tlet proposti huma ta' importanza kbira l iżvilupp tal-ferroviji fil-snin ġejjin fuq ir-rapport ta' Sur Kramer huwa spjega illi s-sistema tal-ferroviji hija waħda sigura ħafna u aħna l-koll naqblu li dan għandu jibqa l-kas u dan jitlob ristrutturar tas settur tal-ferroviji. Hemm bżonn illi jsir tibdil għaliex ħafna turi ma voluti għandna żieda fis-sussidjarji kompaniji li forsi m'għandhomx istess kultura ta' sigurtà bħal dawk tradizzjonali u kienem kol ukoll fil-traffiku. Ovvjament ħaġa tajba, il-kollega Bilbaw tkelmet fuq l-eżempju ta' traffiku transkonfinali minn Belġu għal Lussemburgu Nasab dan huwa eżempju tajjeb ħafna li xie rifletti fil-fatt illi minħabba li għandna tant turin involuti u l-istrutturar mill-ġdid illum huwa realtà qed t situazzjoni fejn jista' jkun ħadmet mod sodisfaċenti għal diversi snin, imma li f'daqqa waħda jekk ħaġa waħda tmur ħażin, allura is-sistema ma taħdimx aktar kif suppost. Jina sodisfatt illi rapporters qed jaħdmu mill-qrib flimkien, naħseb ħaġa importanti ħafna. U speċifikament fur rapport ta' Sur Kramer dwar it-tnaqis ta' regoli fuq livell nazzjonali dawn huma essenzjali se jkollna bżonn però illi jkun hemm koerenza u li l-affarijiet ikunu ċari. Jina nemmen il-kwistjoni ta' responsabilta bżonn tiġi indirizzata bl-aktar moċċar Il-Kommissjoni ġa għamlet dan, Michael saħħaħ dan kollu, kooperazzjoni bejn autoritajt responsabli fl-Europa u mandu ikun hemm però duplikar fl-isforzi standards ta' sikurta nazzjonali jekk ikunu għola minn dawk Ewropej għandhom jinżammu mandomx imorru lura fuq dak li kizbu. Xogħol ta' manteniment huwa importanti wkoll. Mhux neċessarjament naqblu ma' rapportar fuq l-aspetti soċjali. Jiena naħseb il-konsiderazzjoni soċjali ma marbuta mill-qrib mas-sigurtà. Għalaqsan naħseb il-monitoraġġ ta' ħin ta' sabqan u ħin ta', ta serħan għandhom jina ta' aktar importanza. Fuq punt numru 10 il-ħursa ċertifikat eh, individuali ta' sigurta, nasa pannu noqdu attenti. F'parti B, għanna jkonna fazi ta' tranzizjoni, mbagħad meta niġu għal whistleblowing anonimu naħseb illi għanna nisbraw ruħna mis settur tal-avjazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Għal erba minuti s-senjura Ajala Sender. Grazzi ħafna, President. Jina u kol xtaqt nir l-Michael Kramer għal mod kif ħadem għalkemm ma naqblux fuq ċertu aspetti. Jina naħseb li għanna nsaħħu ir-wol tal-ERA u l-abilta tal-ERA illi tagħti ċertifikat Ewropew ta' Sikurtà. Madonna kollu naħseb li hemm riskju żgħir illi ma jkonniex livelli ċari ta' responsabilità u l abilta ta' ċertu aġenziji nazzjonali illi jirreagġixxu kif xira. Dawn huma xnijat illi waslu għanna tentattiv illi il responsabilta ma tibqax taħt il-propietarju. Din ħaġa li rridu nindirizzaw Michael hija kruċjali għan nistabilixxu minnu responsabbli ta' xiex. kif ukoll insaħħu l-ambitu tal-IRA u natu iktar setat li l-IRA e sabiex tiċċertifika. Da ma jfissirx l-operaturi nazzjonali u trittiz eh, tal-istati membri infrastruttura nazzjonali ma jirfax responsabilità tagħhom għandu jkun ċardan miex kwistjoni illi wieħed jgħaddi responsabilità l-ħadd ieħor, kulħadd għandu jerfa' responsabilità tiegħu. U jagħmel dak kollu l-meħtieġ mingħajr ma nippruvaw nippuntaw subajna lejn ħadd ieħor Dwar l-infrastrutturi, hemm tendenza il-nżommu deċiżjonijiet fidejn l-autoritajiet nazzjonali. Um, uh, Hemm awtoritajiet nazzjonali illi ħafna drabi e, jikkontrollaw l-affarijiet kompletament u uh, Hemm bżonn approċċ Ewropew u jkollna sistema ugwali għal kulħadd u nippruvaw nisimplifikaw l-affarijiet kemm hu possibbli. Dwar l-interoperabilità, għaw punti li ma nafx eżatt involvi ridu nizguraw illi eh, tramway trains jibqaw siguri kemm jista' jkun. Nasab hemm nuqqas ta' definizzjoni fuq kif se jsir kif se jsir monitoraġġ adekwat tas-settur permezz tat-delegati. Sorry, just catching up with the translation. Um, yeah, thank you, um, Michael. I, I have to... Sir Benyon, grazie, Michael. ħafna mill rapport tijak nista naqbel mija partikolarment kif id-definixxejt ir-responsabiltajiet. fam il bieċa xogħol tajba hawnhekk. Sabiex id-dew min jibqa' fuq livell minimu tajjeb li niksbu momentum hawnhekk. U ma nibdewx inħarsu lejn armonizzar ta' regoli u neħu l-regoli nazzjonali. Ma rridux naħlu wisħin. ħin fuq ċertifikat ta' sikurta? din għandha tkun responsabilità tal jarej jekk nibdew nikkomplikaw l-affarijiet jis musse niksbu s-suq waħdin li nixtiequ. Hemm sma ta' nuqqas ta' ċertezza xridu nfissru ċ-ċertifikat individwali għall operazzjonijiet ferroviari per eżempju f'termini ġeografiċi, qed nitkellmu fuq ċertifikazzjoni purament ġeografika u xieġa kif għallok iktar infrastruttura waħda fl-istess zona. Din għandha tiġi ċarata għaliex jista' jkollok netwerk ta' village qawwija jew xi ħaġa oħra tip ta' operazzjoni hija kruċjali hawnhekk daqs il-fattur ġeografiku fuq l-infrastrutturi, dan huwa marbut ukoll ma' l-bqija fuq l infrastrutturi transkonfinali. Għanna waħda ovvja li rotanin, imma nasab jista' jkun hemm aktar fil-ġejjini, partikolarment b'lini velocità qawwija li jaqsmu l-frontieri fil-ġejjini. U importanti li dawn l-infrastrutturi transkonfinali ġu trattati bħala entità individwali u mhux ikun hemm asma arbitrarja. Partikolarment, fejn il-ferroviji kunu qegħdin jivvjaġġaw veloċità kbira ma rridx ma nirrux nisseparaw l-affarijiet brabta ma rabtiet bejn li għarej u korpi ta' investigazzjoni dan tkun xi ħaġa ta' kooperazzjoni għaliex hemm sitwazzjonijiet fejn li għarej tista' titwarrab u m'għandhomx bekk jappoġġaw Mm, dawk li qed jinvestigaw. M'għandux ikun hemm konflitt ta' interess. Tinteressan il deja ta' Sinjora Bilbaw ta' kodiċi ta' identifikazzjoni fil-vetturi fl-Ewropa. U brabta ma' il-ħin ta' sewqan ta' ferroviji għatkun importanti wkoll u għandna niddefinixxu regoli ta' sigurta' anka f'termini ta' sigurta jekk nkunu wis preskrittivi nistaw nispiċċaw b'nuqqas ta' ċertezza jekk għandek ferrovija li tasal tard xofir jista' jgħidlek lefa dal-ħin. mbagħad ikollok imblokkar totali. Jekk se niblu xaġa ta' fuq il-ħin ta' sewqan għandna nkunu flessibbli. Ma rridux nimblokkaw is-sitwazzjoni kollha, s-sistema kollha minnħabba dan. Is-sur Zile. Grazzi Brian. għanet grazzi lil Michael għal mod kif eh, ħadem fuq dil proposta illi konsistenti ma' oħrajn. grazzi ta' dan xie elementi li xtaqt tinsemmi? l-ewwel nett. Il-ċertifikat individwali rridu nkunu ċari fil-proposta fi parti B. Parti B se titneħħa eventwalment hemm iktar rekwiżiti mill-ewwel parti u rridu nifmuh dan. Jiena tassew nittama illi din il-parti A fit-test issir iktar serja anka jekk iċ-ċertifikat komuni għatat li għarej. Fl-istess ħin naħseb li n-numru ta' kompanijiet ta' fil-ferri ma rridu xepra fiktar minn stat membru wieħed u f'dal każ ċertifikat komuni kun fisser aktar spejjeż u jkun iktar diffiċli għed tiksbu meta qabla jekk t l jekk jopera u jekk noperaw taħt stat membru wieħed l-affarijiet ikun iktar faċli xorta naħseb li jekk nitkellmu dwar partit interessati rridu nżommu l-interessi tagħhom l-ewwel nett. M'għandniex nikkomplikawlhom il-ħajja lanqas naqbel ma l-iskadenza ta' tliet xhur wara li tiġi sottomess l-applikazzjoni u fuq eh, trasposizzjoni ta' skadenzi sentejni u sena jekk l tuma huma lesti jagħmlu kollox sena mela nista' nifirħilhom minn issa. Żewġ kwistjonijiet oħrajn waħda ġa semmit minn Filip dwar l-investigazzjonijiet. Jekk ikollok eh, incident, irridu noqgħod attenti ħafna. Għaliex huwa importanti niddeċidu min seħu deċiżjonijiet u jekk b'riżultat tindiret dan l-inċident ġi marbut ma' di persuna illi tieħu deċiżjonijiet u noqgħod attenti li ma nispiċċawx f'interess ta' konflitt, f'konflitt ta' interess u l-persuni responsabbli ndum ikunu imparzjali u indipendenti u fl-aħħar mill-aħħar jiena mħassef ukoll fuq is-sistema fejn mod anonimu tinnotifika il- teddidit possibli jew kwistjonijiet brabta ma' sigurta. Jekk is-sistema tkunx anonima jista' jkun hemm azzjonijiet ta' marbuta ma' impiegabilità u mdi tkun ħasra. Jiena naħseb notifikaraw anonimu mhuwiex laqwa soluzzjoni possibbli. L-anonimità għalija mhix aċċettabbli, grazzi. Sur Kolicek għal erba' minuti. ma nasibx għandi bżonn erba' minuti. Xtaqt ngħid il il-kollegi tiegħi kolla, għandhom eh, kemm xejn żball jek jahzbu illi kemm aġenzija waħda għal ċertifikazzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha u jekk din l-aġenzija tistabbilixxi regoli ta' sigurtà ninset wassala soluzzjoni maġika. Jina naħseb li l-Aġenzija se jkollha wis x'tagħmel, se jkollhom bżonn aktar ħaddiema, aktar spazju, aktar finanzi, u l-Aġenzija se jkollha bżonn ukoll baġit ola. Naħseb hemm fatturi oħrajn huma importanti għall-interoperabilità u importanti li jkollna leġiżlazzjoni individwali u sett wieħed ta' regoli għandek tractions elektroniċi differenti u hemm ukoll speċifikazzjoni tekniċi differenti għat tractions u naħseb illi għandu jkun hemm ukoll set individwali ta' regoli u għandu jkun hemm korp wieħed biss illi jkun responsabbli l-interpretazzjoni ta' daw ir-regoli ta' sigurtà. Dan għandu jkopri wkoll ir-rolling stocks u ħwieġ relatazzi implementazzjoni ġusta man, ma tistax issir minn aġenzija waħda biss għaliex naħseb illi dawn mhux se jkunu kapaċi ilaħqu ma dax-xogħol kollu. Għandek żewġ fatturi, minn naħa għandu jkun hemm set wieħed ta' regoli, dan huwa importanti, għas-Sistema Ewropea ta' Ferroviji, għandu kunem hemm set uniku ta' regoli ta' sikurtà u ċertifikazzjoni m'hemm punt ieħor min ser jivverifika dawn ir-regoli u min ser jimplementom. Jena naħseb illi l-Aġenzija Ewropea għal ferrovija għandha tkun responsabbli għas supervizjoni ta' rispettar ta' dawn ir-regoli. Mbagħad ċertkwiet jkun jkunu internazzjonali, kemm għall-infrastruttura kif ukoll għall-magni, eh, eċetera, eċetera. Jiena naħseb illi ferrovija bid dizil biss tista' tagħdim l-Ewropa kollha, bħalissa għandna tliet tipi ta' magni li jistgħu jiġu ċertifikati, imma m'għandniex magna f'dan l-istadju li tkun tista' taħdem fuq il-binari Ewropej. Għanna nżommu f'moħna l-aspetti tekniċi kollha u naqbel u koll il-investigazzjoniet kollha ta' eccellenza għandhom jisiru f'waqthom għandhom jisiru b'mod responsabbli. Xtaqt ngħid li kull level crossing huma fil-kategorija ta' incidents fil-ferroviji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 Issa, fil-prinċipju naħseb li hija idea tajba, imma naħseb li rridu nżommu f'moħħna wkoll ċertu speċifiċitajiet li għandhom minn iwaslu għal xi eżenzjonijiet bħal pereżempju f'ċerti stati membri li għandhom frontiera esterna ma' pajjiżi terzi għandhom sistema komuni u nkella huma konnettjati ma' binarji ta' daqs differenti u jekk aħna kellna eh, nsegwu regoli kelma b'kelma jista' jagħti il-każ li rolling stock ta' pajjiżi terzi ma jkunx jista' jidħol f'dan l-istat membru partikolari. Naħseb li l-autoritajiet nazzjonali tal-istat membru konċernat għandhom ikunu f'pożizzjoni illi joħorġu ċertifikati rilevanti għal rolling stock ta' dan it-tip. U jiena mista naqbel mal-kommenti li għamel is-sur Zila illi il-ċertifikat u kwestjoni ta' supervizjoni huma idea tajba imma irridu niftakru li irritu ikun hemm lok għal eżenzjonijiet jew inkella għal derogi u dan japplika koll għal kwestjoni tal-interoperabilità u forsi hemm lok għal eżenzjonijiet u derogi minħabba l-ispeċifiċitajiet ta' ċerti stati membri. U eh, qabel nikkonkludi permettu li nagħmel komment wieħed ieħor dwar il-perjodu ta' tranzizzjoni. Forsi dawn il-perjodi ta' tranzizzjoni mhumiex twal biżejjed u għandna intawluhom sabiex aħna nkunu mħejja aħjar. Grazzi, Sur Pakea Komissjoni, 5 minuti. Grazzi, Sur President. Għal darbohra rrit nirringrazzja l-rapporter għal rapport ambizjuż ħafna Naħseb illi f'ħafna aspetti rapport jammar lillin minn dak li proponiet il-Kommissjoni u għalek uh, eh, grazzi su Kramer għal xol illi għamilt. Naħseb illi il-prezentazzjoni li għadek kif għamilt naħseb irridu impoġġu sikurezza fil-kontest xira ma nix nikkompromettu s-sikurezza imma fl-istess ħin aħna rridu illi il-ferroviji operaw eh, b'mod effiċjenti fil-netwerk waħdini Ewropew fil-żona ta' ferroviarja waħdanija. Naħseb illi wieħed mill-punti ewlenin ta' din id-diskussjoni kien kif fil-kas ta' l-interoperabilità kienet ir-rabta dwar l-Aġenzija u l-Awtoritajiet Nazzjonali tas-Sikurezza il-ċemen propona xi eh, rabta bejn il-leġizzazzjoni u rapporti li hija xi ħaġa possibbli Mbagħad fuq is-sikurezza hemm punt wieħed li forsi nistgħu nisħu fuqu għaliex jekk fil kif fil-fatt ġi propost l-era se tibda toħroġ iċ-ċertifikati mela l autoritajt Nazzjonali tas-Sikurezza wkoll se jkollhom eh, kapaċitajiet disponibbli biex jimmonitorjaw it-ħaddim tal-ferroviji tal u għalhekk dana se jwassal għal titjib fil- eh, sistema ta' sikurezza Mbagħad kummenti ftit iktar speċifiċi li rrid ngħid li l-emendi kollha illi jisħu fuq uh, skadenzi trasparenti u stretti uh, merħba bihom. Dawn huma żgur utli ħafna bat fuq il-perjodu ta' tranzizzjoni li nqsuħa sena Naħseb illi mill-banda waħda fuq livell operattiv huwa possibbli imma minħabba l-proċess interistituzzjonali hemm bżonn ta' perjodu itwal u fuq l-ambitu definizzjonijiet u ċerti aspetti proċedurali hemm bżonn ta' ftit aktar xogħol biex dana naqduh mar-rapport sal-interoperabilità. Ftit punti aktar speċifiċi oħra il-rapporter rrit li nħol u sistema biex ikun hemm komunikazzjoni fuq riski potenzjali ta' sikurezza u li nitolbu lill aġenzija li tkun iktar attiva fil-koordinazzjoni ta' regoli li jridu aġġottati fuq livell nazzjonali u biex ikun hemm database ċentralizzata ta' incidenti okkorrenzi Eh, kif hemm fil-avjazzjoni ċivili naħseb da kollu huwa utli u l-Kummissjoni se tkun tista' tappoġġa dawn il-proposti kollha imma dan ukoll se jkollu implikazzjoni u impatt fuq ir-riżorsi u dana rridu nevalwah fit-tmiem tal-proċess biex naraw jekk ir-riżorsi mhumiex disponibbli u jistgħux isiru disponibbli dan rridu naraw imbagħad ukoll fid-dawl ta' tliet prioritajiet. Kumment fil-qosor fuq l-Aġenzija bħala entità ta' stħarriċ investigazzjoni Iva, hemm xi ftit konflitt ta' interessi bejn eh, li wieħed jikkontrolla s-sistema u li jagħmel ukoll l-investigazzjoni stess. Jien naħseb li kontroll eh, irrid isir min-naħa tal-Aġenzija imma l-bqija irrid jibqa' fuq livell nazzjonali. Sar kommettu ukoll Mr. Benjen fuq l-infrastruttura transkonfinali li fil-prinċipju jena nista nappoġġaħ fija l-ideja li se jkun hemm iktar trans uh, infrastruttura transkonfinali fil-ġejjieni danna eh, jaqbel ħafna ma dak li qed jagħmel parlament fuq il-politika attenti. U anki fuq il-sijat ta' sewqan, aħna irridu iktar nirrapportaw fuq dawn is-sijat milli noħolqu regoli ġodda. Grazzi, Sur President. Grazzi lilek Mela, issa naddu għall-Aġenzija tal-Ferroviji. Skużani, skużani, Michael, insejtek. Insejtek, Michael. Iva, grazzi ħafna għal kontributi kollha tagħkom. Naħseb illi tistgħu taraw illi eh, qed naqblu fuq ħafna affarijiet imma l-Aġenzija Eh, ma tistax tiddeċidi fuq kollox il- eh, l-Aġenziji Nazzjonali irrid ukoll irid ikollhom kompetenza 75% jinżammu eh, mill fuq livell nazzjonali u hawnhekk mhux se jkun differenti ġifri aħna mhux se noħolqu xi tip ta' sistema mostri jew aġenzija mostru. <laughs> Ma nafx hekk din ix tgħaddi, ma l-idea hija li niżguraw li l-istrutturi Ewropej jitwaqfu u li l-industrija tkun tista' tikkonforma ruħha ma' dak kollu li huwa Ewropew sabiex l-ispejjeż su Robert, inti tkellim dwar l-eċezzjonijiet. Iva, kif qalet is-Sinjura Ajala Sende, Iva, hemm eċezzjonijiet f'Karlsruhe, hemm tram illi jgħaddi minn Karlsruhe u mbagħad jgħaddi uh, fuq binarju ta' ferrovju normali barra Jiġifieri tgħaddi minn eh, ferrovija eh, normali għal fuq eh, binarju ta' ferrovija normali għal binarju tal-tram. Uh, jistaw ikkunu fuq binarju tal-ferrovija nazzjonali un bat jaddu għal ferrovija għal binarju tal-ferrovija internazzjonali Aħna ma nistawx niddeċidu dan kollu fuq livell Ewropew għaliex l-eċċezzjonijiet huma reġjonali u ġeografiċi bħal dan il din il-ferrovija tram. Franza ħafna drabi ma tistax tiddeċidi fuq livell nazzjonali għaliex l-awtoritajiet huma eh, frammentati l-istess tal-Balkani. Ma tistax tmur mill-Estonja għall-Litwanja fuq l-istess binarji tal-ferrovija. George, inti kellek raġun, meta ok, qabbiż lil ħin ta' jepwis. Imma dak li għat inti kien importanti wkoll. Issa dwar il-kisba tal-licenzji u eh, l-obbligu ta' notifika hemm imprizi li huma kompetenti biex jagħmlu dan, issa dak li għandu jkun notifikat, dak li għandu jiġi liċenzjat hija xi ħaġa li trid tiġi deċiża flimkien mal-awtoritajiet nazzjonali. Imma fuq sma oħrajn eh, l-affarijiet isiru b'mod differenti. Issa dwar l okkurrenzja jew l-inċidenti. Per eżempju, meta jiġru eh, incidenti fuq il-bahar, ħafna drabi ma jkunx hemm evalwazzjoni indipendenti l-awtoritajiet nazzjonali immorru jaraw x'ġara u jekk jista' jkun jippruvaw jostru dak li jkun ġara normalment dir nexxilhom imma mbagħad meta jkun hemm problemi serji tipprova tikseb eh, evalwazzjoni indipendenti biex tara fejn sar l-iżbal jew fejn kien il xidjufijiet kien hemm jekk wieħed jipprova jostor u jaħbi l-affarijiet, l-affarijiet imorru għallar, aħna ma rridux l-inċidenti serji jirrepetu ruhom. Għalhekk dawn il-każijiet irridu neżaminawhom bir-reqqa, iva, forsi eh, mhux kulħadd jieħu pjaċir ovvjament li le, imma aħjarek Aħna hawnhekk għandna l-żball eh, u l-awtorità ċentrali trid tara xi żball li kun saru minn min. Mbagħad naraw kif se tiġi solvuta il-problema. Mhux se jkun faċli għandna bżonn ta' ħafna esperjenza biex nagħmlu dan fuq livell eh, Ewropew għaliex diġà waqajna lura. Robert, ħames minuti. Iva, grazzi, Brian. L-ewwel net jiena rrid ngħid illi ovvjament xi ħut mill-emendi fil-rapport tiegħi huma marbutin mal-interoperabilità u s-sikurezza, jiġifieri dan kollu irid eh, jiġi integrat flimkien. Issa dwar il-livell ta' kompetenza meta jiena eh, ħares dan kollina rrit li l-era eh, tkun bħala one-stop shop, aġenzija waħda, imma se tkun aġenzija esklusiva Għallek l-approċ tijaj muwiex esklusiv għal kollox l ewwel net, fċerti fazijiet, per eżempju, fis situazzjoni tal-infrastruttura, għanda tkun l-uniku post fejn l-infrastruttura uh, tikseb l-autorizzazzjoni. Umbat fu il-ċertifikat wahdini ta' sikurezza naħseb li separazzjoni kif diġaħat għanda eh, dan għandu japplika fuq livell nazzjonali mbagħad dwar il-locomotives u il-rolling stock kif għal Surberga l-approċċu għalli li morru f'awġenzija nazzjonali dan il networks iżolati per eżempju fil-vant tal-Unjoni Ewropea huma integrati eh, ħafna eh, tajjeb bil-networks eh, oħrajn, iġifir miex il-ġeografija illi tiżolom imma eh, umma iswi eh, storiċi illi jaqduhom fl-imkien. Problema oħra li teżisti għal fil-proposta tal-regolament memx limiti ċari dwar it-ħul, ovvjament it-ħul irrid isir imur favur l-arfin espert u din miex ħażina ede ħażina imma fl-istess ħin irridu nqisu sitwazzjoni differenti ħafna fl-istati membri, per eżempju bil-finanzjament mill-Aġenzji Nazzjonali bħalissa l-spejjes ta' l-utenti u anki għall-infrastruttura l-autorizzazzjoni eh, blaħlas illi issir mill-NSAs miex uħut minnhom. Għalhekk dana biex nagħtu l-aħjar opportunitajiet lil dawk kollha involuti għal produtturi eh, hija eh, li għarrej illi eh, l-aħjar soluzzjoni għalihom għaliex jissemmen hemmhekk jiksbru l-arfin espert illi jeħtieġu ma naħseb illi aħna għandna natu l-aħjar opportunitajiet illi dakolla konċernati u ma nagħmlux is-sitwazzjoni armi li fil-proposta tija jina rritin nżid ir responsabilta ta' l-era aħna skoprejna illi hemm żewġ oqsa legali differenti, waħda koperta mill eh, deċiżjonijiet tal-NSA u tal-era, ġifiri l-NSA ma tistax tkun responsabli għall-era, mhux possibbli skont it-trattati, mbagħad iridu naraw ir-responsabilità ċivili illi wkoll tista tagħmel xi tkun ta' dannu għal naħa jew għal oħra għalhekk aħna rridu illi eh, l-Aġenzija għanda tara zeda fil-responsabiltajiet tagħha wkoll. Irridu naraw mbagħad il-reċiproċità ta' aċċess għal aswieq eh, tal-ferrovija fil-stati membri differenti. Mhux se tkun xi ħaġa faċli kif qal Michael fil- Eh, fil-pajizi tal-vant tal-Europa jenaqra straba li ċertifikazzjoni tal-vaguni tinżam minn u sir minn kumpaniji privati eh, tal-istat f'pajjiż terz. U eh, l-approvazzjoni huma ta' dawk il-kumpaniji li diġa qegħdin hemmhekk. Jiġifieri il-vaguni Finlandiżi jistgħu jgħaddu l-Estonja Eh, u bil-lokomotivi għal situazzjoni iktar stramba għaliex l-ex kollega tagħna eh, president tal-Estonja id-deċidew illi jużaw lokomotivi estonjani u da kelli ċaqla qabel iżjara tiegħu fil-Latvja fuq territorju eh, tal-Latvja jekk il-President tal-Estonja jażel eh, eh, per eżempju ferrovija ta' St. Petersburg jew hekk mhux problema jista' jmur fejn irid fuqhom imma dawn il-networks izolati narraw li da kollox irid ikun skont il-leġislazzjoni tal-Istati Membri u tal-Unjoni Ewropea. Anki jekk eh, minn perspettiva teknika dan ikun jinsab f'pajjiż terz. Mbagħad il-lingwa Eh, dan, dan huwa punt sensittiv ħafna minn naħseb li jekk xi ħadd qed jikkomunika eh, ma, ma l-era b'lingwa tal-Unjoni Ewropea, l-era għandha twieġa bl istess lingwa l-era edha tuża il-servizzi ta' traduzzjoni tal-Kommissjoni Ewropea. Uh, ovvjament huma servizzi bil-ħlas imma uh, jiġifieri mhux se jżid l-ispejjeż b'xi mod sinifikanti. Dominic. Grazzi ħafna. Irrit nibda billi namel paragun mużikali. Hemm il-kunċert tal-ferroviji fl-Ewropa bħal uh, orkestra sinfonika ta' 120 eh, mużiċist li kollha qed idoqqu minn scripts differenti u m'hemmx min imexxihom. Naħseb illi huma Eh, l-istituzzjonijiet li jiddeċidu mill-lema eh, mużika sejdoqqu u anki illi jagħtu lill-mezzi lill-konduttur ta' l-orkestra. Issa dwar l-Aġenzija din għandha erba' eh, missjonijiet hemm tlieta li ma tantx u problemi ma wieħed iva. Issa, il-punt tal-normalizzazzjoni tal-reġistri u tal-autoritajiet tal-aġenzija dam hemmx kontestazzjoni fuqhom, mbagħad eh, il-Kommissjoni u l-Kunsill ma kontestawhomx, mbagħad eh, ċerti atturi bħal awtoritajiet eh, nazzjonali u dawk tas-sigurtà laqqas dawk ma ġew kontestati mbagħad qegħdin naraw il-problema hija ta' ċertifikazzjoni għaliex hawnhekk dawn huma attiv inkolanti? u għamnet naħseb illi smajna perspettivi differenti jiena naħseb illi il-one-stop shop għanda tkun l-Aġenzija Ewropea kella mux se ebda ċansa l-interoperabilità fuq livell Ewropew dak illi ma nix niddiskutu fuq u għalli ċertifikat wieħed da kollu li għandu xaqsa ma l-approvazzjoni dana eh, dan huwa xogħol eh, li huwa speċifiku tal-Aġenzija fuq il-ħruċ u biex jibdew joffru servizz regoli eh, reġjonali u nazzjonali hemm l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jagħmlu dan imma mbagħad ikun hemm il-possibilità wkoll illi jirrikorru għall-Aġenzija Ewropea jiena naħseb li l-Aġenziji Nazzjonali għandhom joffru kompetenza jnuna poċ, mumiex edin emmek biex jiddefendu l-speċifiċitajiet tal-Aġenziji Nazzjonali għax inkella se jkonna immorru lura fuq dan il-regolament kollet fuq l-interoperabilità u xorta maħda se jibqa bizzejiet xogħol għall-Aġenziji Nazzjonali, regoli nazzjonali, l-operazzjonijiet ta' tqijiet fis-servizz, ta' tqijiet fis-suq fuq livell nazzjonali jew reġjonali, jiġifieri l-operazzjonijiet strettament nazzjonali jew reġjonali se jonsu. Umbat, xi kommenti fuq l-importanza tal-proċedura ta' rikors dan ukoll huwa importanti biex nserħu moħħ kulħadd il-kapaċità l-possibilità li wieħed jagħmel rikors eh, jiġifieri m'hemm xi tip ta' imperium ta' l-Aġenzija illi topponi kollox nirrit nisħa u kol fuq dispozizjonijiet eh, finanzjarju għall-status tal-personal jena naħseb li l-annes finanzjarju miex sodisfaċenti u miex se tkopri da kollu li trid tagħmel l-aġenzija u wieħed ma jistax jitlob li l-aġenzija tagħmel da kollu li qegħdin nitolbu għat tagħmel u mbagħad intuwa l-karawett biex eh, taħdem bih u ma jkollix biżiet flus biex twettaq dak li għandha tagħmel. Dan għandu konsegwenzi serji ħafna għaliex hemm ir u li kollu konsekwenzi fuq l-interoperabilità fuq il-standards ta' sigurtà u anke fuq il-kredibilità tal-Aġenzija, bat ikolla diffikultà u koll illi tirrekluta il-personal Mżon illi responsabiltajiet ġodda eh, l-Aġenzija tkun tista' tiffaċċhom dwar il-lingwa l-Aġenzija trid tikkomunika bil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea naħseb illi maħniex se naslu b'hekk, Mbagħad dwar il-perjodu ta' transizzjoni hemm min jgħid illi hemm bżonn iktar żmien, hemm min jgħid hemm bżonn ta' inqas ħin. Eh, jien naħseb illi jekk il-mezzi jkunu ħafna il-perjodu ta' transizzjoni jista' jkun qasir imma jekk il-mezzi se jkunu inqas mela perjodu ta' transizzjoni jrid ikun ħafna iktar twil. Grazzi. Mr. Pagno. Grazzi. Kif għadu kif għal il-kollega tana Robert Zile fil-rapport tijaw din il-revizjoni e, tant mistennija mis-settur tal-ferrovija hija meħtieġa ħafna iktar issa mill-qabel e, u missa noqgħod nirrepeti e, il-metafora illi għadu kif asammana is-surrike ftit momenti ilu Aħna irridu naqblu żgur ma' tisħiħ tal-rwol tal-Aġenzija Ewropea. Un-bat, Eh, frabta ma dak li għal il-rapporter, jina naħseb illi zewċ aġenziji li joħorġu ċertifikazzjoni ta' sigurtà għandhom ikollhom l illi jirrikorru għal eh, l-Aġenzija tal-Ferrovija Ewropea jew inkella l-Aġenzija tas-Sigurtà jekk il-lokomotiv tagħhom se jintuża biss fuq livell nazzjonali din id-deroga għandha madana kollu eh, tkun l-uniku każ fejn eh, min qed jitlob l-awtorizzazzjoni jażel ant min se min ant min se jitlobha. Ir-regolament għandu ukoll jagħti iktar eh, preċiżjoni fuq responsabilità kriminali tal-Aġenzija Ewropea u l-personal tagħha eh, immunità sħiħa motija l-Aġenzija fl-artiklu 64 huwa fil-fema tiegħi ostakolu għal rispett tal-proċedura kriminali f'każ ta' inċident tal-ferrovija. L-aċċess reċiproku għas-swi ferrovjarji eh, ta' pajjiżi terzi u definizzjoni aħjar tal-reġim lingwistiku tal-Aġenzija irridu niddiskutuhom aktar eh, fid dettall f'dan ir-regolament f'dan il-punt jiena naqbel ukoll ma' l-opinjoni tar-rapporter Jiena jiddispjaċini li rapporter mhux qiegħed iqis fir-rapport tiegħu il-ħtieġa illi ikun hemm perjodu ta' tranzizzjoni li fih l-Aġenzija tal-Ferrovija Ewropea tista' eh, iżżid is-saħħa tagħha hemm bżonn ta' fażi transitorja eh, biex ikun hemm ir-riżorsi ta' arfin espert meħtieġa u aħna għanna bżon u koll u rridu n-implementaw il-preċizjonijiet illi u l-kerimenti illi semma il- kollega tagħna biex naraw uh, xtip ta' periodu ta' tranzizjoni se jkun hemm dawn huma punti li rridu niċċarawhom u dan se niċċarawhom meta nipproponu l-emendi. L-Aġenzija llum għandha kompetenza normattiva sempliċi u mandiex kapacità ta' teħita deċiżjonijiet f'qasam fejn għandu impatt dirett fuq is-sigurtà tal-ferroviji ġifieri aħna rridu ftit ftit impoġġu l-aġenzija f'pożizzjoni fejn hi tkun tista' tieħu responsabiltajiet tagħha il-ġodda, pereżempju dan il-mekkaniżmu ta' tranzizzjoni jista' eh, jiġi ispirat minn dak li ħloqna għall-Aġenzija Ewropea Sigurtà eh, tal-ajru, però ovvjament hemm bżonn ta' xi adattamenti u jiena naqbel kolla hawnhekk fuq punt ieħor ma' Shadow Rapporter is-Sur Rike. Aħna għanna bżon ta' kjarifika ta' setat li għanda l-Aġenzija tal-Mezzi Finanzjari u eh, f'termini ta' personal u anki responsabiltajiet li għanda. Grazzi ħafna. Mr. Benjen, four minutes. Sir Benjen, grazzi ħafna jien naħseb illi hija ideja tajba illi eh, nżommu eh, il-pass, id-dinamika fil-ħolqien ta' dan is-suq waħdini għal ferroviji. U jekk aħna nippermettu l-imprizi tal- eh, tal-ferrovija jikompli għamlu li edin jamlu, u għad diffiċi li sen niks naslu f-pozizjoni fejn se jkonna ċertifikazzjoni Ewropea biex naprofitaw ruħna mill-ftuħ tassu għallek naħseb għal din ir-raġuni kun aħjar illi li e RA issir l-autorità illi toħroċ iċ-ċertifikati waħdanin. Eh, wahdanin. Issa, jiena naqbel li eh, Robert għajjem punti validi Dak li għandu x'jaqsam mal-prezzijiet u konvenjenza għal dak li għandu x'jaqsam dawk l-imprizi illi irridu uh, jaħdmu u joperaw biss fl-istat membru tagħhom. Issa dwar ir-rolling stock huwa naħseb essenzjali illi aħna ikonna ċertifikazzjoni Ewropea minn flok ċertifikazzjonijiet nazzjonali għaliex l-iktar ħaġa importanti rridu nagħmlu li jkollna suq waħdini tal-rolling stock biex il-rolling stock tal-second eh, hand ikollu ukoll valur reali. Badwar il-punt il-qajjem robbe dak li aħna ma rridux u għalli noħol u għafas illi sempliciment jestendi il-monopolji nazzjonali fuq livell Ewropew. Għallek hemm bżonn li noffru xi tip ta' għażla u xi rotot differenti biex aħna uh, niksbu dawn iċ-ċertifikati Ewropej. U importanti u koll illi aħna ikonna prezzijiet differenzjati skont il-zona fejn se jintużaw dak li marridux u għali li għarrej e eh, toħroċ bxi prezz li eh, huwa uh, tajjeb għall sncf jew id-Deutsche Bahn imma eh, li tifga kumpanija zaħira jew impriża zaħira illi trid topera biss fuq ftit kilometri biss ta' ferro, binari ferroviari sekondarji għanna per esempio sistemi fil- fil-Balkani u anki s sitwazzjoni tal-imprizi zar ħafna ħafna irridu nikkalkulawhom il-kol ma jistax ikun hemm ċertifikat eh, li jiswa l-istess ammont ta' flus għal kulħadd. Eh, danna dejjem naħseb fil-kumpanji li huma partikolarment żgħar. Forsi dak li nistgħu nagħmlu huwa li naraw ir-rabta li teżisti bejn l-NSA, se jiġifieri aġenziji eh, tas-Sigurtà Nazzjonali u l-IRA. L-IRA e tista' tagħmel subcontracting lill-NSAs għax-xogħol ta' ħruġ ta' ċertifikati jew inkella l-NSA jistgħu eh, jaqdu ir-rwol ta' aġenti ġifieri xorta ikunu Eh, punt ta' kuntatt tal-operaturi lokali u dawk li ma jridux eh, jamlu eh, joħorġu mill-istat membru tagħhom hemm xalfejn illi jitolbu il-ċertifikat lill-ERA. Imma hemm bżonn ta' ċertifikat Ewropew biex dan il-kumpaniji żgħar ukoll jindunaw illi hemm opportunitajiet illi huma joperaw fi stati membri oħrajn. Għallek aħna irridu nindirezzaw dawn il-problemi ma nistawx sempliciment najdu ah, ħallu kollox fid-dejn li jarrej għalix hemm biżat serji illi il-ċertifikati seġu jiswew wis għall l-imprizi l-iktar zar. irridu nizguraw u koll illi da kolla involuti f'dan il-qassam li jħossu illi jem regola ta li tamel diskriminazzjoni ximkien ieħor jistaw kollom l-opportunità li jappellaw lill-ERA. U eh, niqafawnek u ħerqan li naħdem ma' Robert ma' Michael u rapporters l-oħrajn biex niprofaw nsibu soluzzjoni għal dawn il-kwistjonijiet. Mr. Kramer, four minutes, Michael, ah, please. Mr. sur Kramer, erba minuti jekk jozbok, Michael. Għal buħra li RA hija l-autorità ċentrali imma għandha tikkopera mal-awtoritajiet nazzjonali. Ħafna mill-każijiet se jiġu deċiżi fuq livell nazzjonali bekk irridu niżguraw illi aħna nibnu blaħjar mod din ir-relazzjoni. Dan rajnieh blesa wkoll. Irridu niżguraw li meta jkollna dawn l-awtoritajiet nazzjonali eh, li jfeġġu Mużum mux tal-istess approċ, għalix bieħ mux ser namlu progress, maħna ser namlu, maħna ser naslu mkienu bekk, irridu nitċaraw il-kompetenzi. Robert għal fejn, eżattament fejn aħna ma naqblux. L-unika punt, infatti, jek naraw situazzjoni fil-Baltiċi, intom tikkoperaw ma' Russja dwar il-ferroviju l-istess japplika fil-Finlandja, u nasib anka l-Polonja għandha xi ħaġa simili. L-affarijiet huma l-istess ukoll fl-Istati Uniti fejn huma ma jaċċettawx illi hemm xi ħaġa bħal spazju Ewropew u m'għandhom ftehimiet bilaterali minn flok. U bekk huma għandhom vantaġġi kbar jistgħu jivvjaġġaw lejn Berlin, jibqgħu sejrin lejn Pariġi u mbagħad wara lejn Londra. Iżda aħna nistgħu nivvjaġġaw biss lejn l-Istati Uniti, ma nistgħux nivvjaġġaw mill-Istati Uniti għal band oħra għaliex apparentament inkunu qegħdin noħolqu xkil fis-suq lokali. Jiena naħseb illi il-Latvja tkun aktar b'saħħitha jekk eh, tkun parti minn eh, dan jekk dan il tema Russja jkun parti mill-Unjoni Ewropea wkoll. Ikun aħjar jekk l-Unjoni Ewropea tidħol f'dan it-tip ta' ftehimiet iva għaliex le. Il-ferroviji jistgħu jiġu prodotti fir-Russja u jiġu esportati lejn l-Unjoni Ewropea iżda għandhom ikunu validi fl-Unjoni Ewropea kollha. diġa jinsabu f'sitwazzjoni ta' vantaġġ bħalissa. Naħseb li rridu nevitaw li naslu għal sitwazzjoni fejn il-ferroviji tar-Russja jkunu jistgħu jivvjaġġaw biss lejn il-Finlandja u mkien iktar irridu nejdu illi aħna l-Europa iva għanna differenzi fostna iżda il-ċertifikazzjoni hija waħda Ewropea. Ovvjament hemm bosta differenzi fostna jintajtkom eżempji tal-tram trains u kol il-gauge il gauge tal binarji u mux sanqot nidħol fil-Heritage Railways u kol eh, dawn għandhom regoli speċifiċi għal-jom, iżda l-prinċipju għandu dejjem ikun wieħed Ewropew. Il-kol għanna niġbdu l-istess ħabel. Nishtiq nirringrazzja bek li rapportera d-dibattitu illi kena sissa u nittamaw illi anke l-Komissjoni taħseb bħalna. Sur kolli ċek, għabel nivolvik nishtiq nagħti merħba l-grupp ta' persuni li ġew iżuruna ġew mistiedna minn Sunjura Grisbeck mill-Assoċjazzjoni Aġunga daħajoppa nispera li għatta tajbajiet il-President mir-Reġun tal-Mozel. u natikom merħba unek fiħdan il-Kumitat ta' Trasport u Turizmu. Is-sur Kolicek, erba minuti, grazzi. Nitlob skuża imma nixtieq iva nitkellem dwar ċerti aspetti tekniċi illi jiena naħseb illi il-kollega tiegħi qed jissottovalutom. Jekk ikonna sistema fejn għandna infrastruttura li qed taħdem u għandna sistemi simili bħal dan fl-Unjoni Ewropea, ovvjament il-koll għandna settijiet ta' regoli differenti għal testijiet jekk ikonna e, sistemi ta' traction bl-elettriku e, differenti, mela allura dawn is-sistemi jirrikjeddu xi ħaġa differenti minn sistemi oħra. L-kollega tiegħi għal Hawnhekk li aħna ċert għandna ċertu sistemi, ċertu sistema ta' verifiki u kontrolli u mbagħad napplikaw sistema oħra. Ma nistawx niksbu l-aħjar riżultat dan il-mod bekk irridu sistema speċifika ta' kontrolli għal rolling stock U dan minħabba il-realtajiet tekniċi hawnhekk Jekk aħna irridu noħolqu regoli ta' sikurezza li huma l-istess, regoli tekniċi. Umbat l-NSA si kollom jikkonformaw magħhom, u jekk irridu illi li jarej tagħmel supervizjoni ta' dan kollu aħna qatt muħan ħanoħorġu minn dan iċ-ċirku ta' eċċezzjonijiet. U wara ħafna snin li naqattajt fil-settur tal-industrija ma nistax naqbel ma' affarijiet li ma jagħmlu sens bħal dawn. Grazzi tassew fil-qosor nixtieq ngħid xi ħaġa li torbot mal-punt ta' Michael irrid konferma mis-Sur Bake illi l-Heritage Railways dawn il-ferroviji tradizzjonali ser jiġu eżentati minn dan il-pakket irridu narfu l-problema illi naf illi l-Aġenzija hija konxa minna fejn għandna dawn il- il-Heritage Railways li qed jaħdmu fl-RTMS per eżempju u naf li hemm laqa laqa ta' dejjin bejn fedek rej, rail u li rej sabiex isibu tarf tal-problema u nittamaw illi dawn ser ikunu parti minn konsultazzjoni aktar mifruxa illi tuża li rej u bekk jiena qed nipprova nifhem jekk hux ser ikunu voluti dawn l tanz tan dawn il-steam locomotives. Eh, jena, xiftit ifissat u għandkom raġun. Illi taħsbu dan, isur pakke għal 5 minuti. President, grazzi. Iva, l-Kommissjoni u kol taqbel miegħek dwar il- ferroviji tradizzjonali. Fil-proposti il-possibilità ta' eżenzjoni tibqa' hemmhekk illi tingħata mill-Istati Membri u dan ikopri l ħtiġijiet ta' dawn il-kumpaniji speċifiċi tal-ferroviji. Nixtieq nikkummenta u nirringrazzja li Robel Dile rapport tiegħu Ħafna mid-diskussjoni kienet dwar l-arkitettura tal-interoperabilità u s-sigurezza, imma rapport tas sur Zile ikopri ħafna il-tlet punti ewlenin illi huma dawk tar-responsabilità u liability li ser ikunu part importanti mid-diskussjoni dwar l-interoperabilità u s sigurezza U jridu jiġu riflessi, jridu jiġu riflessi fi regolament era, mbata għandna l-punt tal-bord tal-appell u relazzjoni bejn l-era u l-NSAs u kol Dominik Rike semma l-punt tal-kwistjoni ta' rizorsi budgetarji. Grazzi tassew għal rapport dwar dawn il-punti, għanna u kol punti tekniċi li ser inkomplu naħdmu fuq ma' rapporter. Nishtiq namel zewġ kommenti ġenerali dwar ir-rabta tal-era u l-NSAs. L-ewel net, il-leġizlazzjoni trid tistabilixxi l-arkitettura kollha kemm hi u mill-punt di vista tal-Kummissjoni responsabilità tal-era wkoll. Iżda imbagħad ser ikun hemm u ħajkun hemm ħafna marġni sabiex ikonna ikun hemm arranġamenti speċifiċi bejn l-era u l-NSAs. L-era kif qal Michael Kramer u persuni oħra wkoll mhux ser tieħu post tal-ħidma tal-NSAs l-era għandha responsabilità sabiex toħroġ iċ-ċertifikati marbuta ma' sikurezza imma ser taħdem mal nsas u taħt regolament era l-Aġenzija imbagħad irrid ikollha xi diskrezzjoni sabiex tinvolvi ruha mal-NSAs jew inkella ma' gruppi ta' NSAs. Dan jista' jkun mod ta' kif l-speċifiċitajiet ta' ċertu networks izolati jew ċertu gruppi, per pereżempju l-istati baltiċi li għandhom gauge differenti tal-binari jistaw forsi jikkomunikaw ma l-era. U flok eh, ninjoraw, nwarbu lil dawn il-networks, forsi nistaw nifokaw fuq il-mod ta' kif l-era tista' taħdem magħhom il-koll u tejnum fil u fil fir-relazzjoni tagħhom mal-ġirin. Kif ġi suġġerit minn Michael Kramer. Aħna lesti li naraw flimkien ma' rapporter kif nistaw niżviluppaw it-test din id-direzzjoni. Grazzi għal-rapport u grazzi l-President għal diskussjoni mifruxa ħafna u ambizjuża wkoll dal-għodu Robert. Jien nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha għal kummenti tagħhom u għal reazzjonijiet tagħkom. L-ewwel ned dan il-perjodu ta' tranzizzjoni. Jiena ma tantx iddedikajt ħina li fil-test. Imma bażi tal-emendi tagħkom żgur li ser insibu kompromess tajjeb għal dawn il-dan iż-żmien, għal dawn il-perjodi ta' żmien dwar l-infiq ta' era u ma' kem jistaw jitolbu għas servizzi eh, din il-ħagġa miex infisra fil-rapport. Jiena xtaqt illi noħol u xie punta referenza, xie benchmark għal dan. Jekk aħna ser noħol u l-esklusivita ta' servizz għalli għarej, dan ifisser illi relazzjoni tagħhom għal NSA ma tiġix regolamentata Jien mhux qed ngħid li huma jżommu l-fondi kollha l-flus kollha u ma jħallsux għal kontratti mal-NSAs. Imma ovvjament ir-relazzjoni ser sir aktar diffiċli u għal politiċi hija xi ħaġa ħafna aktar diffiċli il illum jispjegaw lil kumpaniji l-intrapriżi li jixtuq joperaw f'suq partikolari, fi stat membru partikolari xi drabi wkoll ferroviji tal-passiġġieri huma jridu jagħmlu x-xogħol kollu u jridu iħallsuhom l-NSAs. Kif tista' tispjega lil klijenti tiegħek illi aħna rridu nżidu l-prezzijiet tal-biljett fil-prezzijiet tal-biljetti tagħna li rridu nħallsu aktar issa għaċ-ċertifikazzjoni. Irridu nħallu din il-one stop window għalli għarej għal kull tip ta' xogħol li huma jistgħu jagħmlu aħjar u li jiswa anqas mill-NSA Dan huwa prinċipju li għandna nżommuh. Per eżempju, relazzjoni mar-Russja. Kun xi ħaġa tajba li l lera tagħmel xi ħaġa mar-Russja, ma' surja Kunin u l-persuni tiegħu. Jiena nkun kuntent immens jekk huma jaslu għal xi ħaġa jew om il-bib miftuħ. Per eżempju, xi intrapriża fil-Latvja jew e, fl-Estonja huma forsi jixtiequ li jżommu ir rabtit tagħhom ma' negozju fir-Russja għabbażi tal-NSA, ejjew nħallu l-om triq miftuħa. Imma jekk irridu li l-era tkun aktar b'saħħitha, ejjew ukoll nħallu din l-alternattiva miftuħa. Jina naħseb din l-unika triq li għandna għaliex permess tal-era qegħdin nippruvaw nsibu informazzjoni dwar ir-rolling stock f'Moska Ma kienx possibbli mhux possibbli li jkollna informazzjoni dwar rolling stock li mhux qed jopera fis-suq Ewropew. Jiddispjaċini. Iżda xorta waħda, grazzi tassew, jina naħseb li se nisibu kompromess tajjeb l-aħħar punt. Wara rapport Bilbaw, inti qed xi ħaġa sew importanti dwar il-kustjonijiet tekniċi, għaliex huwa il-pilastru tekniċi tekniku għaliex dinja xi ħaġa importanti fil-pakket u fl-opinjoni tiegħi irridu nqisu li hemm xi diverġenza wara li kun hemm xi distak meta aħna napprovaw il-leġislazzjoni u jiena naħseb illi dan jista' jagħmel is-suq tal-ferrovija aktar liberalizzat jekk aħna ser ikuna progress tajjeb fil-pilastru tekniku iva rridu naħsbu dan il-mod. Thank you, Roberts. Um, I just one point before I give out the... Grazzi, l-aħħar punt Qabel ma natikom iskadenzi, jiva fuq naħa teknika aħna qegħdin naħdmu id fit anka shadows, ek qed jagħmlu, aħna ma rridux li jkollna xi rapport partikolari li jgħid ħaġa u mbagħad rapporti ieħor jgħid ħaġa oħra li tmur kontra. U bekk jiena nixtieq nisħaq it-tlet rapporters, it-tlet shadows, iżommu din in-nisġa taħsib dan l-ambjent maqut ħalli jkollna approċċ konsistenti minn tal-Parlament u naf li jekk qed tagħmlu. Iżda xtaqt nerġa' naddilkom dan il-ħsieb. L-iskadenza l-emendi is-16 ta' Settembru fis-6 ta' filgħaxija ser nivvutaw fil-Kumitat Tran fis-26 ta' Novembru u ser nivvutaw fil-plenarja f'jannar 2014 l-iskadenza is-16 ta' settembru fis-6 ta' filgħaxija. Bekk wasanna temmejna l-aġenda tal-lum ta' dalodu nixtieq infakkarkom li għannu li għanna il-Ministru Litwan għat-trasport li ġej fit-tlieta irridu nibdew esatt fil-ħin għaliex għanna biss sija mal-Ministru mbagħad irridu nkomplu bil-bqija tal-aġenda. Għalda stant nistedinkom biex tkunu għaw fit-tlieta bum. Grazzi.